Mes chers collègues, mesdames, messieurs, notre séance est ouverte. Eżis kollegi nishtiq li niftaħ il-sessjoni ħajkonna laqa pittost qasira l-luwa nofsinhar. Għana deċidejna illi norganizzaw din il-laqa ftit ġmat ilu. Meta is-saqaf tal-hemicycle kien għadu sħiħ Aħna edna illi illum ħan ħajkonna sessjoni qasira. Umbat illi l-Kumitat Budġetarju ħajkollu ħajkonem hemm laqa wara il-mini session, iżda mbagħad eh, krolla issa għafal din raġuni aħna mistajnx inkomplu. Issa nixtieq illi illum fil-fatt ikollna Il-laqam kanna Sur Bernahoja, il-President tal-Bank tal-Investiment Ewropew, kellu jiġi għawek sabiex ikonna skambju ta' opinjonijiet mjow, iżda ċempilli dal-ħodu għalli illi qabditu l-influenza u li allura Eh, ma stax jiġi u ħadda l-influenza minn għand il-President Schulz. President Schulz mhux marit bħalissa jad Berlin. Imma sfortunatament isu il-marda sa tferxet u qabdet lil dawk tal-Bank tal Investiment Ewropew. U l-konsekwenzi ta' dan huwa li aħna ħajkonna aġenda daqsxejn iktar ħafifa llum. Suppost intom l-aġenda rajtuha, Ġifiri aħna ħanneħħu l-punt numru 8 mill-aġenda. Iżda tistgħu iżommu l-punt numru 7. Illi kien punt illi kien ħajitlob prezentazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. dwar il-kooperazzjoni dwar ftehim ta' kooperazzjoni bil-Kummissjoni u l-Bank tal-Investiment Ewropew. U jekk m'hemmx kumenti fuq l-aġenda jiena nixtieq li sa naddu sabiex inkomplu bl-aġenda u ħanispiċċa għal ħabta tal-erba' u nofs. Nixtieq ngħidilkom li Alexander Alvaro kien involut f'inċident gravi ta' traffiku tieħed l-isptar u ilu f'koma għal ħafna jiem diġà. Sfortunatament jiena ma smajt xejn dan l-aħħar dwar il-kondizzjoni tiegħu ma nafx eżattament jekk marxa l-aħjar, però aħna nafu li jinsab l-isptar u jgħat ħażin. Jiena naturalment nixtieq illi nesprimi simpatija tiegħi u eh, ngħid illi verament qed naħsbu ħafna fih u anke l-familja tiegħu aħna nixtiequ li narfuhom milli u qiegħed fis-sibijietna. Dak liħor l-affarijiet l-oħrajn nixtieq ngħidilkom issibhom ukoll fin-newsletter. aħna għanna korriġendhom u fuq ir rizoluzzjoni dwar l-inigwita tal-budget tas-sena 2014. Il-korreġendum tressa wara li rċivejna itra aħna minnaħa tal-presidenti ta' żewġ gruppi politiċi il-indbatu mill-SND il-President Schulz. u matul il-vot dwar ir-riżoluzzjoni dwar il-linji gwida għal budget tas sena d-dieħla fil-fat tressaq dan il-korriġendum. Jiena dan ħajkolli il-resqu għoddim il-Kumitat tal-Budget sabiex tidu deċiżjoni jekk m'hemm lebda ebda oġġezzjoni naħseb li nistgħu nqisu li dan il-korriġendum adottajnieh le skużawni sfortunatament hemm oġġezzjoni min-naħa tal-grupp tal-Liberali kena menda minn ħata grupp tal-liberali, aħna ma kena lebda protesta wara l-ittieħed il votu u l-president tal-grupp ehm, assuma illi l-emenda kienet accettata, però aħna rridu nanalizzaw ir-regoli illi sfortunatament il-vot ma jistax jinbidel wara illi kun konkluż, rridu naraw illi irrelevanti jekk joġobni jew le ir-riżultat. Tajjeb, mela, Iva, ħna ħaniħdu nota tal-kumment ta' Jan Mulders. Fissan dan il-grupp u issa nixtieq illi nrisqilkom il-kolleġendum ħalli tifutaw fuq. Jina xtaqt ngħid fil-qosor illi din mhijiex kwistjoni minnaħa tagħna biss, issa din kienet kwistjoni li fil-fatt jekk aħna kellna e, il-fatt li aħna xtaqna nbidlu il riżultat tal-vot dan kien minħabba l viċi President Eh, tal-Parlament ma setax tagħti l-attenzjoni kollha lill-Parlament għalhekk aħna verament bqajna eh, nitolbu sabiex jerġa' jkun iċċekkjat il-vot iżda xorta waħda dan ma kienx aċċettat. Ġifieri eh, jiena nixtieq illi ngħidilkom li aħna mhux għax irridu nbidlu l-vot iżda il- il-President ta' dik il-laqa kien għal il-mod ta' kif aħna b b'mod zbaljata għalhekk aħna kien hemm vot eh, ħażin fis-sens fl-opinjoni tagħna. Da xorta waħda ma jibdilx ir-riżultat tal-vot mela min huwa favur il-korriġendum jekk iġobkom. Grazzi, min huwa kontra. Assenzjonijiet. il-gwe jastjenu tajjeb mela il-korġendum u adottat. Pero nissaq fuq il-fat illi dan mux ħajibde r-riżultat tal-vot. Issa nixtieq illi naddu immedjatament tal-punt 6. Għax ir-rapporter is-sur Torvalds għandu daqsxejn aġla l-lum għandu nixtieq nibdew bil-punt tiegħu dwar proġett ITER. Grazzi ħafna, Sur President, jiena mhux ħanqod nerġa' ntenni l-affarijiet kollha li jiena t aħħar darba minħabba li kikun ħosni jisni pappagal, nirrepeti l-istess affarijiet. Iżda nixtieq nistqar d-dibkom l-punti ewlenin ma tar-rapport. Jiena naħseb illi aħna l-kol kemm aħna mħazbin dwar il-fatt il jekk aħna ħanżidu l-ispejjeż fil-budget tal-ITER dan Ħaj wassal sabiex neddu proġetti oħrajn li huma importanti ħafna ġifieri aħna konna qegħdin nippruvaw naraw kif nistgħu nħidu sib din il-kwistjoni u hemm żewġ possibiltajiet fil-fatt. L-ewwel l-ewwel waħda hija li aħna nistgħu nagħmlu ring fencing tal-MFF u tal-liter, anzi tal-liter fil-qafas tal-MFF u jkollu linja budġetarja tiegħu. U l-possibilità l-oħra hija li aħna nkunu nistgħu inneħħu dan u nolluh lilin um, mill-limitu massimu aħna nippruvaw illi permezz ta' dan ir-ring fencing aħna nkunu nistgħu inħarsuh mill-fatt li nkunu ħaneddu wkoll proġetti oħrajn. Dawn iż-żewġ possibiltajiet huma differenti ħafna minn xulxin. Jekk aħna ħanħallu liter A wieħed hekk kif inhu iżda jkollu subceiling tiegħu. Da xorta waħda ħajjeddet il-bqija minħabba li aħna nafu li liter ħajjinbidel skont ir-rata tal-inflazzjoni u din hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal eh, dan il-proġett u dan naħseb illi fil-fatt jista' jeddet partijiet oħrajn tal- budget kollu kemmu. Issa naturalment dan jiddependi fuq eh, il-flessibilità tal-MFF. U eh, il-possibilità l-oħra hija li aħna inneħu dan kollu mill-libiti u fil-fat aħna nasbu li dan jista' joħloq problemi oħrajn fejn aħna fil-verità ma nkunux nafu eżattament kif Il-gvernijiet ta' stati membri ħajħdu azzjoni, minħabba li aħna nafu li hemm eh, ċertu possibiltajiet, iżda ma nafux eżattament eh, xiġri jekk huma ma jkunux l-essir li jħallsu. Ġifieri jana naħsbu li mill-perspettiva tal-prinċipju din hija kwistjoni komplikata ħafna u interessanti fl-istessin, ġifieri naraw fejn ħanpoġġu dan kollu u kif ħanamlu ir-ring fencing ta' da ta' ta' liter dan l-MFF. Jiena naturalment les li nwiġab kull tip ta' suġġeriment, iżda nixtieq li nisma l-opinjoni tal-kumitat kollu qabel ma jiena ressa id-deċiżjoni tiegħi dwar dak li għanna namlu. Grazzi. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, Jutta Hauk. Grazzi, ħafna. Jutta talbet l-kafe u issa tixtieq li titkellem. Jekk jogħġbok, grazzi ħafna Iva, Sur President, aħna fl-aħħar eh, kumitat budġetarju fil-fatt diġà tkellimna dwar dan is-suġġett. U fil-fatt għal-kol kemm aħna aħna qedna li għandna bżonn daqsxejn iktar ħin sabiex naħsbu dwar dawn il-punti u aħna xtaqna li ma neħdux deċiżjoni issa stess minkejja l-fatt li dak kollu illi kiteb is-sur Torfat fil-fatt kien appoġġat, iżda xorta waħda wara illi analizzajna daqsxejn iktar jiena nixtieq nissuġġerixxi li aħna bħala kumitat budġetarju niddeċiedu illi fil-fatt insegu il-proposta tal-Kummissjoni u liter inneħħuh kompletament minn wieħed A mill-qafas multjanwali finanzjarju ġifieri inneħħuh mill-parti over and above U aħna naħsbu kol li f'dawn l-aħħar xar snin dejjem konna din l-esperjenza u li meta liter ħajibqa, jekk liter ħajibqa f'wieħed A, kull sena aħna nistgħu naraw illi fil-fatt liter aħna rridu nerġgħu noħorġu l-flus għalih u kull sena aħna bdejna naraw eżattament minn fejn ħanġibu l-fundi. Naturalment aħna nafu eh, minn fejn. Iżda f'dak l-għandu x'jaqsam il-programm eh, ta' qafas ta' riċerka, hemmhekk hemm ċertu fondi għad dispożizzjoni, però kif qal is-sur eh, Neil Storfald, aħna dejjem konna jisna qed nkunu kanniba li ta' dawn il-proġetti l-oħrajn, din naqru minnom, għal raġuni jiena naħseb illi liter t nitneħħa minn wieħed A u anka minħabba eh, dan ir-raġuni, din ir-raġuni minħabba li aħna diġà nafu minn issa illi jekk aħna m'aħniex xajrna xina li flimkien mal-Kunsill niddeċidu ninnegozjaw fuq ċertu kwistjonijiet importanti ħafna b'tali mod illi aħna naraw illi konna biżejjed fondi għall-liter, u mbagħad żgur illi din dak li għandu x'jaqsam il-proposta tal-Kunsill għall-iter ħajkunu ftit wis fondi u mhux biss ħajkun hemm ftit wis fondi minħabba li aħna m'għandniex flus għad dispożizzjoni tagħna, iżda anke minħabba li hemm ċertu kuntratti li kienu diġà stabilit fuq livell internazzjonali. U dak il-flus li huma disponibbli bħalissa eh, għal-iter dak li huwa propost għasas sena 2020 miex fondi li huma bizzejiet għal dan il-proġett. Ġifiri jiena naħseb li memx għal fejn eh, innaqru iktar minn wieħed A, ma nix noħolqu iktar problemi fil-wieħed A tal-baġit tal-baġit u bżonn li sabiex ikon iktar kompetittivita, innovazzjoni u nejnu l-problema li jnu lil ta' fil-problema tal-qat, jiena naħseb li liter irridu neħħuha minn wieħed A. Grazzi. Merci Jutta. Euh, autre, euh, autre remarque Grazzi ħafna. Hemm xi kummenti oħrajn minn ħadd kollegi forsi dwar dan il-punt, forsi fuq l-MFF Salvador Kier. Grazzi ħafna. Jien ħan itkellem fis-sem Sur Carvalho li ma jistax jattendi din il-laqgħa u bat li xiftit kummenti sabiex ngħidilkom huwa x'jaħseb bħala shadow rapporteur. Dan huwa l-ikbar proġett um, ta' kooperazzjoni li jinvolvi ċentri ta' riċerka u universitajiet huwa proġett importanti ħafna l-iżvilupp tal- l-esperti tagħna fuq livell xjentifiku. Għana nasbu li l-ammont li kien propost minna tal-Kommissjoni ġifiri ta' zewġ biljuni u 107 miljun għal periodu ta' bejn is-sena 2014-2020. U aħna naħsbu kol li fil-fatt rapporter hija tirrifletti rifletti il-pozizjoni li għanna fil-rapport għalli bekk aħna nizguraw li kunem bissiet fondi għal dan il-proġett. Iżda fl-istessin aħna nafu li għam 13 il-programm miħor ta' eh, riċerka illi jistaw jintużaw anka l-vantaġġ ta' ITER. Iżda dan jiddependi wkoll fuq negozjati l ħajkonna il-qoddim dwar qafas multjanwali finanzjarju, issa jina sabiex nġbdilkom l-attenzjoni l-problemi li aħna esperjenzajna fil-passat, anka f'dak l-indixxaqsa mit-tmexxija tal-proġetti kollha fil-ħdan liter, naħseb li huwa importanti ħafna li aħna niskuraw illi jkun hemm xi tip ta' ġestjoni finanzjarja ħalli aħna nkunu nistgħu nevitaw spejjeż żejda fil-ġejjin. Apparti minn hekk aħna naħsbu wkoll li l-Parlament Ewropew l ukoll għandu rwol importanti ħafna f'dan il-kuntest ta' supervizjoni u tmexxija tmexxija ta' dan il-proġett tiket l-opinjoni ta' Shadow Rapporter. Grazzi ħafna għal dassa. Grazzi ħafna nixti illi nitkellem fil-qosor dwar dan il-puntina naqbel illi il program tal liter għandu imur li mill-headings normali li aħna għanna. U naħseb li dan għandu jkun inkluż ukoll fil-laqa tal-Kunsill u aħna naħsbu li l-periklu huwa li programm bħal-liter jista' jispiċċa billi jassorbi il-fondi kollha li hemm f'taħt il-heading wieħed A fl-MFF. Ġifiri, jekk aħna nixtiequ li l-budget Ewropew kollu xi tip ta' rwol importanti fil-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol u fl-appoġġ ta' tar riċerka Ewropea naħseb li jkun ħafna ħjar li kieku liter ikun jaqbarra barra il-qafas multjanwali finanzjarju. Nirringrazzjak. Merci bien. Autre remarque, Göran. Grazzi ħafna, għandkom ktar komment Goran kjoġbuk. Iva, xtaqt li nwieġeb il-mistoqsija ta' Juta. Għabba naħseb li din hija ħaġa estrema, estremament importanti. Jekk aħna ninsabu fi situazzjoni, jiena naħseb li nista' naqbel li ninsabu f'din is-sitwazzjoni meta nħares li l-konklużjoni tal-Kunsill illi fil-fatt qed naraw li l-iter m'għandux biżjed fondi sabiex aħna naraw l-impenn li li aħna għadna fuq il-livell internazzjonali, kontratti li aħna stabilixxejn fuq il-livell internazzjonali, da żgur li ħajnaqar iktar minn wieħed minn wieħed anke matul is-sena d dieħla il-Kummissjoni minħabba li aħna għandna rappreżentanti tal-Kummissjoni jista' jivverifikaw il-ċifri li għandna dwar liter fil-konklużjoni tal-Kunsill huma żgħar huma wis limitati inkella żgur li ħajkonna problemi kbar fuq wieħed għall-Kummissjoni rappreżentanti tagħha jistgħu jikkumentaw jekk jġobkom dwar dan il-intqal minn jutaw minni. Ma nafx jekkaw xaħat minnaħa tal-Kommissjoni jekkux eh, kapaċi li wieġeb din il-mistoqsija minnaħa ta' Sir Ferm. Iżda il rapporter għandu bżon ta' tweġiba bil-miktub. Din hija kwistjoni importanti ħafna. ma jider illi hemm ħadd li jixtieq jitkellem dwar dan il-punt, Din hija kwistjoni importanti ħafna minħabba li aħna mħazbin minħabba żewġ affarijiet f'dan id-dossier. Aħna ilna nkwetati daqsxejn dwar dan u konna qegħdin naħdmu għal tul ta' żmien fuq l-MFF u għalhekk ir-rapporter għandu bżonn ta' linja gwida ġenerali, il-tassib tagħna huwa li aħna nixtiequ nkunu ċerti il-fondi għal dan il-proġett f'dak l-għandu xaqsam liter, il-Galileo, u l-GMES, u anka f'dak l-għandu xaqsam liter, aħna rridu naraw li konna bizzejet fondi għalijom. Speċjalment dawn il-proġetti li aħna rħadna ċertu impenn anka fuq il-livell legali, fuq il-livell internazzjonali, jiena nixtieq li fl sessin naraw li nsibu xi tip ta' formola li tippermettilna li aħna jekk immorru lil mill-ammont li huwa permess mill-budget li xi kultant ikun meħtieġ speċjalment jekk dawn ikunu proġetti innovattivi aħna Ma narawx li dan jkun ta' dannu għal proġetti oħrajn ta' riċerka Ewropeja, aħna nafu li l-iter huwa proġett importanti, iżda huwa proġett infassal fuq perjodu twil ta' żmien, jekk aħna nixtiequ illi nappoġġaw it-kabbir fil-laboratorji ta' riċerka, aħna rridu nifukaw fuq osma oħra bżonn ta' fondi għal osma oħrajn ukoll. Jiġifieri ħajkonna bżonn ta' xi tip ta' eh, tfassil fuq periodu twal ta' żmien u dan irid tim id fit ma' rida politika li aħna għawek li t istituzzjoni ta' Ewropej dwar il-budget Ewropew. U għalhekk dan huwa punt li aħna rridu nisqu ħafna fuqu fih dan in-negozjati u diskussjonijiet li ħajkonna dwar l-MFF. Ġifiri jiena naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nippruvaw ninsolvu dawn il-kwistjonijiet, ġifiri nitkellmu fuq literu anke xi ftit proġetti oħrajn li ma jaqawx eh, mhumiex koperti kompletament mill-qafas budġetarju. Iżda forsi nistgħu xorta ninkluduħ fil- fil-qafas multjanwali finanzjar ġifiri fil-budget Ewropew, iżda b'xi mod nimponu ċertu limitu xi tip ta' ring fencing u dak huwa dak li qal propju s-sur Fren fil-mistoqsija tiegħu. Jekk m'hemm ħadd iktar li xtieq jitkellem, nixtieq li nfakkarkom li l-iskadenza li aħna għanna dwar dan is-suġġett tant importanti sabiex intom tkunu tistgħu u l-emendi tagħkom ħad tkun fis-6 ta' Marzu, mbagħad aħna ħanivvutaw fis-26 ta' Marzu minħabba li riter rridu nikonkludu dwaru mill-iktar fis minħabba li huwa wieħed mis-suġġetti li għadin fil-qalba tad-diskussjonijiet li bħalissa għaddejjin fuq l-MFF. Ġifieri issa nistgħu ngħaddu għal punt numru tlieta. Of play sur le cadre budgétaire pluriel. Mela, dan il-punt huwa l-istat attwali tal-MFF. Sfortunatament Rene Bergamo u xaw imma għanna rapporters l-oħra U naħseb li manni xalfej intawlu fuq dan għalli xkulħat kienet t-segwieħ, konna għedin n-segwu li zjed svilup reċenti. Mela mill-aħħar laqa sempliciment rridu nżommu f'moħħna. Il-fatt li għanna grupp ta' kuntat taħt il-presidenza tal-President Schulz li ħajġurnawna fuq il-situazzjoni u l-impenni li tieħdu mill-partit kollha u l-informazzjoni li kulħadd irċieva. Kif ukoll sabiex inħejju għall-istadji li jmiss ta' din proċedura tal-Parlament Ewropew. Jina fil-bidu tal-ġimgħa mort Dublin bħala parti mill-laqa annwali tal-Ministri tal-Finanzi u tal-Budgets. U dan permettili l-intaqa ma'Sur Gulma, il-Viċi President tal-Irlanda u il-Ministru tal-Affarijiet Barranin. U waqt il-President Irlandiża ħajkun qed jippresjedi il-Kumitat tal-Affarijiet mm, Ġenerali u ħajkun il- l-interlokutur għandak li huwa l-MFF. Ġri għal eh, ħajtkellem kol mal-parlament fuq l-MFF. Jina Nixir nkellem il-Sur Van Rompuy għal ħafna żmien ħin il-ġimgħa li għaddiet. U spjega ħafna dettal eżattament dak li ġara fil-Kunsill Ewropew fi frar. u xtaq ikun jaf kif kienu qegħdin jiġu solvuti il-problemi politiċi fil-Parlament. Irnexxi xil nkellem ukoll iż-żewġ mexejja fil-Kunsill Ewropew u il-Kunsill tal-Ministri. U stajt nfakkarum ukoll dak li jenna najdu bil-bidunet. U li fil-fat ma semawx minn ma kinux għedin jisimawna jew laqas ma kkunsidraw jew ma femux. Mill-ewwel ta' Deċembru tal-2009 daħal fis seħħ trattat tal-Lisbona. U dan it-trattat ma biddilx il-proċedura li permezz tagħha ħad tiġi adottata ħajġi adottat l-MFF, il-proċedura hija l-istess. Il-Kunsill Ewropew, l-unanimità, eċetera. u ħajkun hemm votazzjoni. Il-Trattat ta' Lisbona ta' li l-Parlament Ewropew seta' sħiħa flimkien mal-Kunsill skont il-proċedura tal-kodeċiżjoni. U dan fuq proċeduri leġislativi u pratikament loqsma legali kollha. u dan għal politiki li huma finanzjati mill-Baġit Ewropew kif ukoll għal infi annwali Dan kollu jiġi votat permezz tal-kodeċiżjoni. U l-wieħed jinjora apposta dan it-tibdil ewlieni politiku il-Kunsill Ewropew mexa kif mxew ta' qablu. li naqblu dwar il-limiti massimi dwar ċertu waqsma tan fi, iva dik nista' naqblu maħħax dik qeda fit-trattat, iżda ukoll daħlu f'ċertu ammont ta' dettal ta' kif ħajinqasam dan l-infiq b'mod partikolari kif ħejjeġi minn fuq skont is sottotitoli subheadings u kultant dan anka skont il pajjiż U għalhekk billi daħlu f'dan it-tip ta' dettal il-Kunsill Ewropew qed jieħu deċiżjonijiet fuq ċertu waqsma u ċertu politiki li għandhom jiġu deċiżi mill-kodeċiżjoni 100% u din toħol inna problema. U minn negozjati ta' qabel nafu li hemm żewġ oqsma fejn hemm qasma bejn il-Kunsill u l-Parlament. Politikament fuq il-livell tal-budget din hija problema li dejjem eżistiet, iżda din id-darba hija problema serja għaliex għall-ewwel darba il-Kunsill tipprova jaqta l-budget. Qabel kellna tilwin fuq ir-rata taż-żieda iżda issa hemm tuħ imma dan dan huwa tilwin politiku tas-soltu fuq il-budget imma mbagħad hemm il-tilwin istituzzjonali wkoll. Jiena ħodu parteċipajt. fil-laqa ta' rappreżentanti nazzjonali fil-Parlament Ewropew. il-President tal-Juri u l-Afko konfermaw li 48 paġna ta' konklużjonijiet ta' kunsil ta' frar u ma' speċ ta' kolb ta' stat. Il-kunsil ta' li l-nifsu speċi ta' seta, super seta tal-budget. Għalix fil-qassam ta', ta budget jista jifissa il-limiti massimi, ma jekk dawn il-limiti massimi edin jonqsu, jo inkella tant huma baxxi li fil-prattika sena wara l-oħra il-budget reali se jkun kundannat li bil-forsi kollu eh, li se jintuża biss jekk daw il-limitu massimu dan ifisser li il-lokal manuvra tal dan il-budget annwali huwa pratikament ta' xejn. Intom naħseb għamiltu l-kalkoli? Issa għabbażi ta' dawn il-limiti massimi li huma proposti mill-Kunsill Ewropew għall-2014, għalix fil-konklużjoni tal-Kunsill hemm eh, livell eh, ifissat għal periodu kollu, eh, ġifiri ta' 908 biljuni għal ħlasijiet u 960 bħala eh, Eh, għal dawk li huma il-budget eh, reali. U għal dak li huwa l-kreditu taħlasijiet ħankunu qegħdin 9 biljuni taħt. aħbar tajba ħafna għal sena elettorali ġifiri li l-budget qed jonqos 10 biljuni. U b'dan il-mod il-Kunsill Ewropew qed japplika l-patt ta' tkabbir il-Kunsill ħabba ħafna entużjażmu xi ftit xurilu u b'dan kollu li kellu jisir biex jappoġġa il-kompetitività u tkabbir fl-Ewropa. Mela, kolb ta' stata, pratikament, għandak li huwa tal-budget u kolb ta' statu kol leġislattiv. Għaliex l-analiżi legali li saret il servizzi legali tagħna biex niddistingwu dak li jaqa taħt il-budget jew inkella fil-leġislatura fil kod fil fil-deċiżjonijiet fil-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew juri din l-analiżi jiġifieri li tliet kwarti jew inkella żewġ terzi fil-fatt jaqgħu taħt il deċizjoni U forsi tiftakru jien din l-analiżi legali sempliċi ħafna kont tanka taħt il-Presidenza ta' Ċipru aħna ħadna din il-kaxxa ta' negozjati u aħna e, użajna highlighter biex nimmarkaw dawk il-partijiet li jaqgħu fil-fatt taħt il kodeċiżjoni Għamilna l-istess ħaġa mhux għabbażi ta' din il-negotiating box. Iżda bażi ta' konklużjonijiet tal-Kunsill u il-konklużjoni hija l-istess. Iġbi dan huwa speċi ta' kolb ta' stat. Wirja ta' saħħa dak li qed jipprova jagħmel il-Kunsill. U huwa ċar li għamel bħal predeċessuri. Din l-analizi li għamilna għawek fil-Komitat tal-Budget għamilni għaxirin ta' drabi għamilni darba wara l-oħra minn 2011 per eżempju għat il-Konsil U fuq kull livell aħna rrepetejna l-istess ħaġa l-President Schulz għala kemm il-darba fil-konfront tal-President Van Rompuy. Din il-pożizzjoni tagħna issa biss qed jindunaw li teżisti u mħazmin, il-Kunsill imħasseb. U mħasseb il-Kunsill fuq eh, il-Parlament x'intenzjoni għandu fuq dawn il-konklużjonijiet tal-Kunsill. U xħajamel issa l-Parlament? Aħna dal-għodu tkellimna fl-imkien mal-kollegi tal-Kumitati Parlamentari, tkellimna mal-Grupp ta' Kuntat U palma qed aħna konna nafu li norganizzaw negozjati min-naħa tal-Parlament dawn iż-żewġ partijiet Hemm żewġ partijiet hemm negozjati fuq żewġ binarju minnaħa l-parti tal-budget li aħna suppost noħodu sieba minnaħa l-oħra mill-parti leġislattiva. Issa fuq dik li hija l-parti leġislattiva etta l-President Gilmore, etta l-President Van Rompuy, id-demarkazzjoni bejn il-leġizlativ u l-naħa l-oħra fejqejat. U ma qalu le fuq il-livell Ewropew ma tkellimniex fuq dawn l-aspetti kollha. Imma jekk qed nitkellmu fuq il-kodeċiżjoni, il-Parlament ukoll irid ta' il-setat tiegħu u għalhekk jiena lill kollegi li eh, jużaw is-setat tagħhom bisħieħ ma jibqgħux lura, ma jgħadux lura. Iżda, irridu nindunaw ukoll li minn meta il-politiki li l-aktar għandhom pis il-fond strutturali, il-politika tal-agrikoltura, trasport, daw, bazikament, u anka r-riċerka, il kumitata ħajkollhom id-dritt ta' emenda tagħhom kien hemm ċertu kriterji li ġew deċiżi mill-Kunsill u ħajinbidlu. Din hija ħaġa normali hemm ċertu perċentwali li ħajinbidlu, ħajevolvu, hemm ċertu kundizzjonijiet. Sabiex inkunu nistgħu nibbenefikaw miż-żewġ programmi. Hemm lista ta' min jista' jibbenefika u din lista tinbidel. U fuq kollox, U fuq kollox da ma jdependix minna, jdependi mill deċiżjonijiet leġislativi li il-Parlament li ċertu eh, otjiet li għandhom jiġu imorru għand pajis jew ieħor jew reġuni jew ieħor dawn iridu jiġu ġustifikati eh, bliżjed kriterji oġġettivi possibbli. Fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali tagħna, Il-tradizjoni i li jekk inti ġiet benefika minn politika minn għajnuna, jew inkella protagonist ekonomiku, attur soċjali, kollettività lokali, dawn l-affarijiet kollha biex jkun jista' bażi legali. Hemm bżonn li dan jiġi ġustifikat għall interess ekonomiku soċjali jekk hemm xi emerġenza. għal xi sitwazzjoni hija prekarja b'mod partikolari għal dak li huwa l-beneficjarju. U fil-konklużjonijiet, dan huwa validu għal maġġoranza tal-każijiet, jiġu proposti ċertu kriterji, jistgħu jiġu maqsuma, jistgħu jinbidlu. Ma jistgħux jiġu kontestati, iżda Hemm ukoll segretarjat għamel lista li biex qassam eh, dawn il biex ngħidu hekk rigali. U hemm xiren ta', ta ammonti li huma destinati kultant għal xi pajjiż partikolari, kultant għal xi reġun partikolari, kultant hemm xi fondi li jingħataw darabi oħra, fondi oħra, monti oħra u ma jingħatawx xi raġunijiet għalfejn intażu ċertu persuni u lanqas għalfejn ġew mażula ċertu ammonti għasal għall użu x'ħaj kif ħaj jintużaw dawn il-fondu aħna nifmu għalfejn ġara hekk U dejjem hekk ċara u ma nikkritikax dan fih innifsu, kulħadd għandu problemi tiegħu, iżda issa la darba hemm it-Trattat ta' Lisbona, dak kollu li għandu x'aqsam mal-budget irrid isegwi ċertu proċeduri trasparenti, miftuħa, demokratiċi, ġustifikabbli. U aħna il-koll responsabli għalihom eh, qudiem il-kontribwenti. Aħna rridu nassiguraw li il-prodott aħari tan-negozjati wassal għal riżultati li jistgħu jiġu spjegati, li jistgħu jiġu ġustifikati. U li mbagħad wara xi ftit xhur eh, jekk nħu ftejim, u nittama' nħu ftejim, eh, qabel il-lezzjonijiet ta' sena d-dieħla eh, mbagħad jiġi kollox jiġi kollox jiġi prezentat lil kostituenza l votanti marridux li ikonna riżultati u ħadd ma jkun jaf eh, kif waslu għal dawn ir-riżultati, irridu nifhmu naqra. Aħna qegħdin nippruvaw li s-sistema ta' gvernanza tal-Unjoni nevolvuha. Aħna tlaqna minn sistema li sostanzjalment kienet waħda intergovernamentali. Imma mbagħad eh, trattat wara li ħor tisir dejjem interkomunitarju. Aħna naħsbu li trattat tal-Lisbona ta' permetta lil din is-sistema li tagħmel permess deċisiv u ksar kważi kompletament demokratiku, kważi. Li żjed demokratiku possibbli li żjed trasparenti, iżjed responsabbli għal dawk li huma l-votanti. Issa tinħejju ruħna sabiex nħejju dawn il-negozjati doppi u ovvjament il-Kunsill minnaħat tiegħu ukoll ħajamel dawn il-negozjati fuq żewġ binarji. Issa, għal dak li huma l-dati, Hemm tnej li għadna ma nafux għall-inqa minn tal-inqas nej L-ewwel mela id-dati. Minnaħat tal-Parlament intom tafu li aħna qegħdin norganizzaw ruħna sabiex inkunu nistaw il-wieġbu permezz ta' riżoluzzjoni għal konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Waqt il-plenarja ta' Marzu, il-13 ta' Marzu fil-fatt ġematej oħra, Il-rapporter qed jaħdem hawnhekk il-grupp qegħdin f'kuntatt, kellna numru ta' laqat il-bira, mhux ħanqod nerġa' nidħol fid-dettall. Mill-ġimgħa d-dieħla ħana ħanaraw x'inhuma dawk il-proġetti li ħajġu ppreżentati lilna mir-rapporters tagħna. Dan ifisser li l-An tal-President Schulz Palma spiega l-grupp ta' kuntat huwa li Illum stess f'Dublin ħaj spiega lill-Prim Ministru kani u lill-President Barroso x'inhi l-intenzjoni tiegħu x'irid jagħmel. Il-Parlament Ewropew irid ikun lest biex jibda in negozja mit-13 ta' Marzu minn filaxija ta' 13 marzu. Il-Parlament mhuwiex kuntent bil-konklużjonijiet u aħna naraw nhar 13 ta' Marzu kif esprimi ruħu. Imma aħna lesti nibdew negozjaw mit-13 ta' Marzu. Fisem il-Konsil. <laughs> Nidu kosta u ekkalix il-Konsil għadu mux lest. Il-Kunsil se jkun il-Kunsil tal-Affarijiet eh, Ġenerali fuq il-budget u anka il-politika reġjonali taħt il-kompetenza tiegħu. Imbagħad il-Kunsil l-Agri għall-Agrikoltura, eċetera. Il-kuntest ġenerali se jiġi deċiż mill-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali. U l-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali ħa jiltaqa' nhar it-tnejn Iżda mandux dan il-punt fuq l-agenda u mux lesti, teknikament, politikament ma nafx għalix, imma mhumiex lesti. Għalhekk ħajkun il-Kunsil ta' April li ħadotta il-mandat tan-negozjati ta' Sur Gilmore it-22 ta' April. iġviri xarej oħra. Għana zon qabel. Għaw l-ewwel mistoqsija hawnhekk. X'ħajkunu eżattament id-dati? Forsi il-President Schulz ħajġi lura minn Dublin, ħajkollu informazzjoni addizzjonali, forsi jkollu preċizazzjonijiet, isir eh, ċari minn dak li nafu, nafu sissa. Jina, dak li nafu sissa nista' ngħidilkom, it-tieni mistoqsija. min ħaj eh, jiġi eh, mqabbat li jitraduċi b'mod eh, tekniku il-konklużjonijiet tal-Kunsill għal dawk li huma l-elementi leġislattivi. Tarbis, mela minnaħa nistaw najdu li dinja l-leġislazzjoni, il-setta tal-inizjattiva, ġviri, u għafidejn il-Kummissjoni li jew terġa tfassal l-abbozz tal-regolament tagħha jew inkella tippreżenta xi artikli taħt form oħra legali. Iżda huwa fil-fattek dan ifisser li l-Kummissjoni ħatiħu fidea u ħatamel propju dak li kiteb il-Kunsil. Din hija responsabilità tal-Kummissjoni allura. Dominik Riki jitkellem issa jgħid x'jaħseb hu. Jiena sempliċement qed nagħmel mistoqsija. Eh, ma m'iniex konvint mija fil-mija. Jien kellha nikkunsidraw li la darba qed nitkellmu dwar il-Kunsill Ewropew li tkellem huwa fidejn l-avukati tal-Kunsill, segretarjat tal-Kunsill li jaqilbu legalment dawn il-konklużjonijiet. U wara, ħajkunu istruzzjonijiet tan negozjati għall imsieħba tagħna. Ovvjament aħna nżommu il-possibilità li nippreżentaw emendi oħra u dan skont il-pożizzjoni tal-Kunsil tal-Ministri kif nilqawa. Rridu nikkonsidraw ukoll l-emendi li ħajkunu rid dan it-tim ta' negozjati. Dan il-punt ma ġiex iċċarat dal-ħodu. Jina l-biraħ tkellimt ma' President Barroso, ma kienx iċċarat il birax ma ġiex iċċarat dal-ħodu. Iżda, sa kemm ma jkonniex ċertu preċizazzjonijiet fuq min ħajamel xiex ħankunu qegħdin nagħmlu. Min ħajjew sieba? Min ħajħu l-pass li jmiss? U kif? Ovvjament aħna ma nistax naġlu iżjed skont il- sistema li rridu naħdmu biha. Issa rapporters jixtu jitkellmu? Jixtuq jemendaw, forsi Dominik Rike għaw xaħat ieħor jixtuq jitkellem, jivajlu fidejkom. Mr. Chair, because uh, you, I think, presented very well the, uh, the whole situation and Grazie ħafna, Sur President. E, prezentajt situazzjoni verament tajjeb, ma jien għandi problema oħra xirrit mur naqbad l-ajruplan għan nitlaq mur l-ura kostituenza tiegħi. Ftit informazzjoni aħna diġa qegħdin naħdmu ma' Sur Burger fuq tekst ta' riżoluzzjoni u din ħadd titqassam illum wara nofsinhar. Sabiex ikun nistgħu niffinalizzaw għala għasek nittamaw. Iżda jenna nishtiq sempliciment wasal il-punt li jridu kunu ċari ħafna li b'din ir-riżoluzzjoni qegħdin nagħtu mandat għal negozjati. U dan il-mandat irid ikun verament ċar. Aħna maħniex qegħdin niddeċiedu joġbuna jew le il-konklużjonijiet, dak niddeċiedu wara meta naraw li n-negozjati humiex ta' suċċess jew le għax b'dan il-mod eh, il-konklużjoni tikra ma jadux mill-Parlament. Din riżoluzzjoni ħad tkun dwar li nagħtu mandat għaliex il-konklużjonijiet li għandna bħalissa f'din il-forma li għandna bħalissa mingħajr negozjati ma nistgħux nivvotaw fuqha. Għalhekk maħniex qed nivvotaw issa fuq iva jew le għaliex jiena nisma' gruppi differenti fost ċertu kollegi issa rridu niddeċidu x'għamlu. Le, mhux issa. Jina naħseb li kulħadd jaqbel li hemm bżonn li jkollna negozjati mal-Kunsill jekk irridu nkunu serji f'dawn in-negozjati rridu nagħmlu nifissaw mandat ċar issa u rridu ngħidu mingħajr dawn in-negozjati mhuwiex possibbli li ikonna dan il-ftehim kif C'est une précision importante. Effectivement. Mela, din kienet orrajt punt punta karifika tajjeb, mela, tiftakru illi illi f'termini legali għall-MFF Hemm tlet text. Hemm wieħed fejn aħna niġu konsultati u dan huwa dwar ir-riżorsi propji u mbagħad għandna l żewġ uh, text importanti il-regolament eh, tal-MFF innifsu u l-ftehim interistituzzjonali, ġifiri, l-istituzzjonijiet li jużaw it-tabella li jem li fijam l-intestaturi, eh, l-izviluppi u l-izviluppi finanzjari. Daw iż-żewġ tekst jimxu ma' proċeduri differenti. Fil-prattika imma Nivvotaw uh, fi blok favur jo kontra imma kif għal uh, il-kollega il-votazzjoni hija fl-aħħar uh, net meta wieħed irid jinnegozja l-kontenut. il-rapporter għalek għati prepara dan um, din il-rezoluzzjoni li ħatkun importanti ħafna għax tkun il-bazi tal-mandat ta' negozjati tagħna u ħat rispondi għal dak li sar fil-kunsil ħanejdu illi aħna eh, għanna l-konklużjoni tal-kunsil la ma farit li aħna ma neċċettawhom xo aħna mbagħad ngħidulhom eżattament x'numa l-punti li aħna ma rridux li ma naċċettawx. Il-votazzjoni fuq il-rezoluzzjoni ma jfissirx illi din hija il-risposta tagħna definitiva. Il-rezoluzzjoni miex qed tikkonkludi il-proċess ta' negozjati imma wieħed riteranzi bħala puntatlu għan negozjati. Mela, il-bira tkellimna ħafna fil-gruppi differenti, użgur il-ġimma dera ħanerġaw nitkellmu fil-gruppi, sakemm naslu għas-sezzjoni ta' Strasburgu, imma daw kollha li għandhom esperjenza ta' negozjati jafu illi dan huwa proċess eh, sottili ħafna huwa eżerċizzju twil diffiċli kultant ixandir fil-fatt jatuk eh, l-impressjoni illi. Eh, kollox ġi deċiż eh, fil-lejla ta' 8 u ta' 9 ta' frar. Eh, ġifiri bxie miraklu 27 pajis waslu għal bejl għal ftajim imma ħafna mill-presidenti tal-gruppi batu um, l-istqarijiet għall-istampa. U Eh, fil-fatt, il-medja fl-aħħar kellha tasal għal konklużjoni illi il-Parlament seta' jirrifjuta dak li kien eh, li kien sar. Għalu fil-fatt semgħu li jista' jkun li il-ġurnata wara l-Parlament innifsu ma jaċċettax dak li jkun ħareġ mill-Kunsill. Issa ktarsu lejn eh, dak li sar taħt il-presidenza irlandiża l-aħħar ftejji ma jistax jintlaħa qabel Ġunju, forsi Lulju U naħseb anka tkun bdiet diġa il-presidenza tal-Litwanja, jina anka l-tqajt mal-ambasċatur tal-Litwanja. Il-xandir, l-istampa, il-medja, tifem Eh, il-proċess twil li dan jinvolvi. aħna u koll nkunu l-esti u preparati u organizzati għal dawn il-negozjati. hemm eh, ovvjament, eh, kultant ħajkunem kustjonijiet fejn anka jfallu negozjati, fejn niqfu mill-kuntat, fejn nerġaw nibdow il-kuntat. Daw l-affarijiet kollha ħajseħħu forsi anka għan nispiċċaw li namlu xilejla siħa n-negozjaw, Sgur li għaw un-foskom li għaddow minn din il-ħagġa. Ġifri għan t-kelmu għalek dwar ġimatu xur, sħaħ, rridu nkunu lesti, preparati għal-jom daw. Domin Rikej, talab il-mikrofonu, grazzi ħafna, President. Jiena l-għonet kalli eh, mistoqsija mistoqsija li eh, ila eh, f'moħħid berrem u il-mistoqsija din. Aħna issa qed naqtaw linja bejn dak li huwa MFF u eh, dak li huwa il-bażi leġislattiv. Wieħed jista' ta' din il-linja u nejri jekk qed nitkellmu dwar l-MFF jew qed nitkellmu dwar il-liġi. Taħt il-linja huwa il-bażi leġislattiva tagħna. Għanna xi sebbajn bażi leġislattiva hawnhekk li kollha tiġu negozjati u ħafna mill-affarijiet għalhekk għadhom pendenti. fil-bazi leġislattiva hemm xi figuri diġa' u l-mistaqsija tiegħi hi x'inhi s-sitwazzjoni illegali, x'inhuwa legalment taħt l-MFF u x'inhu li mhuwiex taħt l-MFF fejn hemm ċertu eh, libertà. Per eżempju, il-Connecting Europe Facility E, l-intestatura fl-MFF ta' wieħed A hemm fija nizla l-istrumenti finanzjarji fejn wieħed e, jagħti numru jalloka ċertu figuri. Qed nitkellmu dwar 30 biljun u 29 biljun, ġifiri mbagħad hemm il-sottofiguri għat-trasport għall-enerġija għall uh, telemobilta. Fejn tispiċċa l-MFF u fejn jibda il-proċess leġislattiv? Meta Eh, nkunu nis meta wieħed jista' jħoss li l-kunsil qed eh, eh, jindaħal fil-bażi legali u dan japplika l-ħafna suġġetti differenti. L-aħħar punt li inti semmejt li kien wieħed importanti wkoll qed li l-Kummissjoni tista' tuħu il-konklużjonijiet tal-Kunsill u tagħmel emendi għal proposti leġislattivi li għandna Sa li ma punt tista' tagħmel dan il-Kommissjoni? Għax b'dan bħala bażi nkunu din nagħmlu eh, eh, budget għall-2014. Jiena nixtieq inkun naf jekk kux se jkun hemm abbozz tal-budget għall-2014 għabbażi tal-MFF. Suppost li le, għaxin suppost ikun hemm il-qbil tal-Parlament. L-MFF mhux se jidħol sa' seħħ sakemm ikun hemm um, bil bejn iż-żewġ partijiet. Naħseb illi dak li huwa veru għal uh, pakett kollu kemm huwa veru kol għal din il-parti li semmejt, ma tistax taqtamelek jek inti ma tbiddix il-bazi legali. Għalek nerx inkun nafe eżattament qiegħed il iħ tal-MFF u il-bażi legali. Din hija mistoqsija importanti ħafna għax ma nistawx aħna nużaw bażi falsa u nitlu f'negozjati mal-Kunsil fuq din il-bażi falsa. Qed jippruvaw jimponu huma il-qafas eh, billi bidlu l-bażi legali. U l-Parlament ħajkollu bil-fors jaqbel jekk tibqa' sitwazzjoni kif inija. Mela, li ma jaddik il-linja li l-Kunsil ma jistax eh, jaqbes jaqbes. Mela, żewġ eh, kommenti importanti ħafna li inti għamilt, Dominik. Għanibda bit-tini waħda. Naseb illi dak li qed inti huwa mm, għandek raġun fi. Naseb illi l-Kummissjoni ma tistax tagħmel dan eżattament dak li qed inti fil-fatt. Jiena din il-mistoqsija staqsejta lil uh, direttur ġenerali anke lil Barroso u l-Kummissjoni ma tafx li ma bażi ħajużaw biex jippreparaw l-abbozz tal-baġit tal-2014. Il-konklużjonijiet prattiċi eh, legali waslet li dawn, eh, eh, waslet l-konklużjoni li dawn se jkun jistaw jipreparaw il-budget sa' Mejju, sal ewel ta' Mejju. Dak kien il-pjan imma fil-prattika ħajkun aktar tard għax il-Kummissjoni ma tistax tagħmel abbozz ta' budget fuq din il-proposta inizjali. Ma jistawx jippreżentawha l-Parlament għabbaġi ta' din il-proposta tal-Konsil ħajkun hemm bżonn ta' ċertu ammont ta' sa' sakemm ovvjament ma nilħux ftehim f'April. Imma anka biex nilħu deċiżjoni sta' 22 ta' April huwa xi ħaġa naqra eh, diffiċli m'hemmx biżejjed żmien. Il-Parlament l-ewwel nett għandu bżonn eh, ikollu l-interpretazzjoni tiegħu tal-affarijiet Din hija xi ħaġa fil-fatt li aħna rridu nitrattawha fil-grupp ta' kuntatt u manchers tal-kumitati differenti. Aħna allura hawnhekk bħala parlament x'nixtiequ. Emma hemm il-figuri skont l-intestaturi u l sotto intestaturi li hemm fil-konklużjoni tal-Kunsil mbagħad hemm il-dettalji l-oħra wkoll. Normalment, meta wieħed jidħol fid-dettall mbagħad ġifiri, ikompli jaqsam il-figuri, u hawnhekk il kummissjoni tkompli tagħmel il-proposti imma il kummissjoni issa għandha qudiema din il-problema illi intom tkom kemm semmejtu. għalfejn għandhom dawn jipproduċu um, proposti aktar dettaljati fuq il-ċifri tal-Kunsil biss. Dan fis-sess waqt ifisser li aħna e, fil-Kumitat tal-Budget tal-Parlament irridu nkunu f'pożizzjoni li ngħidu illi l-ammont totali huwa dak li hu u naċċettawh jew ma naċċettawhx. Imma mbagħad minn dak il-punt li linx se nagħmlu. Naħseb illi Unek e, e, din hija e, opinjoni personali tiegħi. Il-Parlament jista' ikollu raġun li jgħid li jaċċetta ċertu approċċ per eżempju jgħidu li hemm is wis fit-telekomunikazzjoni fil-Connecting Europe Facility u naħseb il-Parlament ikollu dritt li uh, jagħmel kummenti bħal dawn. Ma jfissirx illi wieħed ikun qed jirrifjuta kollox, il-kwistjoni hija illi ovvjament l-affarijiet huma fidejn il-komitat. Se nagħmlu ħanħutu tul flus minn it-tre. F'kwalinkwa każ. Ħajkon eh, ovvjament eh, bżonn negozjati interni li ħajkunu diffiċli u fċertu punt minna meta jkonna aktar e, kjarifika dwar iċ-ċifri nkunu ridu namlu aħna ħana u kol ċertu negozjati. Nistaw nimmaġinaw situazzjoni fejn negozjati fuq il-qafas tal-MFF jibqaw uh, għaddejjin u uh, jibqaw jġebdu jikonna ftejjim uh, fuq id li minar fuq minar ma jikonna fuq l-uġġett kollu kemmu. Jisa jikonna qbil fuq ċertu sezzjonijiet. Il-baġi bażi leġislativa ma tkunx għada approvata, allura nistaw fin eh, f'impass f'punt fejn ma nistawx niddiskutu. Eh, li tkun eh, xi ħaġa naqra redikola, rridu naraw eżattament eh, fejn u xini fejn tieqa fid-definizzjoni tal-MFF biex il-kumitat ikun jista' jaħdem fit-trialogu mal-Kummissjoni u mal-Kunsill għax dan huwa l-bażi ta' xogħolhom. Il-President jgħid iva għandek raġun ħajkun hemm jista' jkun hemm problema jekk il-pozizjoni tal-Kunsill tkun uh, kompletament differenti minn dak tal-Kummissjoni, speċjalment per eżempju fil-każ tal-iżvilupp rurali, ma tantx hemm każijiet oħra. Irridu naraw ukoll blima veloċità eh, eh, qegħdin eh, isiru in-negozjati fil-kassa l-agrikoltura per eżempju, minħabba d-domin fil-konsil, kwalinkwa ħaġa li għandha xtaqsam mal-għajnuna jista' jwassal biex eh, l-affarijiet jitlu fis-seħħ mbagħad fl-2014. Mela, skont il-veloċità li tiġi diskussa il- bazi eh, legali jiddependu affarijiet oħra. Nkunu nistaw nifinalizzaw eh, l-affarijiet b'minimu eh, provizorju nihdu il-bazi ta' marġini mbagħad inżidu d-dettali, din suppost mi xaħġa li daqseg diffiċli biex issir. Għal-kem, ħaġa komplikata biex wieħed jinnegozja. Irridu nassikuraw li il-negozjati jisiru b'mod parallel, ġifiri dawk leġislativi u dawk tal-budget imma jekk partijiet jimxu aktar eh, b'mod aktar veloċi minn oħrajn allura ma nix nżommu l-affarijiet lura minħabba l-partijiet eh, li nkunu waħilna fuqhom, dawk il-partijiet kollha illi eh, jistaw jitlu fis seħ fl-ewwel ta' tal-2014 u li jitlu taħt il-fondi ta' koezjoni u dawk reġjonali dawn għandhom ikun jistgħu jibdew mill-2014. E, e, minar ma nkunu nafu kemm ħajkun il-fond ta' koezjoni kux 52 miljun u 54 miljun. E, biex ma naqdux nimponu laqas ċifri mill-qafas li għanna l-sinna fuq uh, minn frar eh, jippermettina najdu bxiex edin naħdmu. Anka jekk ma nixxi l-ftajim il-qbil globali fuq il-budget u għek li rridu nimxu l-qoddim. B'ħafna delikatezza. U kif qal Dominic kif qal Dominic Rike b'deċiżjonijiet interni li aħna rridu nagħmlu uh, bejnietna fuq kif se jitqasmu l-affarijiet internament. Is-sur Alfonsi. Nixtieq ngħid li l-grupp tagħna kien ħerqan ħafna b'din il-proċedura li l-Parlament kien qiegħed isegwi u li permett nispetta li l-President Schulz jpoġġi li jmexxi l-qudiem il-pożizzjoni tagħna bħala Parlament u nisperaw li din ħatkun il-pozizjoni li aħna ħanibqa il-proċedura li ħanużaw anka fil-ġejjieni. Għana nevitaw il- um, li il-parlament jingħata eh, eh, din eh, l-istampa ta' jisu xjentità illi titfarra kif Eh, ikolla eh, negozjati mal-Kunsill. Għandu jkun hemm din ir rezoluzzjoni aħna nixtiequ nissieħbu fiha din ir rezoluzzjoni għana nimxu il-koll eh, flimkien il-qudiem jekk ċertu affarijiet jistgħu jiġu aċċettati għall-Litwanja, pereżempju għall-Slovenja, għall-Franza, għall-Renju Unit, dawn jista' jkun ma jkunux aċċettabbli għall ewropa U il-Parlament jista' jagħti definizzjoni ta' l-affarijiet li mhumiex aċċettabbli għall-Ewropa mhux għal li huma eh, aċċettabbli u mhux aċċettabbli fuq livell ta' stati membri. Hemm ukoll il-konverġenza u l-konverġenza interna xtip ta' midterm, review jista' jkollna eh, minħabba differenzi li jeżistu bejn il-ħlassijiet eh, u l-allokazzjonijiet. Ma jistax ikonna flessibilta jekk ikonna din il qabza kbira, għax din ma tkunx flessibilta xejn U jekk mandikx flessibilta ma tistax tgħid li inti sodisfat. Għalhekk l-ewwel irdu nitkellmu fuq il-konverġenza bejn l-impenji u l-pagamenti bejn l-affarijiet għandna l-kustuni tar-riżorsi l-ewwel net riżorsi propi u aħna nixtiequ li l-riżoluzzjoni tqis ukoll difiża tal-prioritajiet li qed jagħmel il-Parlament din ir-riżoluzzjoni għandha semmi. Fil-mandat ta' negozjati l-importanza illi inżidu l-intestatura eh, taħt eh, eh, l-ammonti taħt il-wieħed A u anka il-fondi tal-iżvilupp strutturali. Jekk ħan ħannaqsu b'20% il-fondi li huma fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, pereżempju l-Erasmus, li wara kollox eh, jagħti definizzjoni ta' xini eh, l-Ewropa ċittadin, eh, Allura, mekk din imorru lura fuq uh, il-kostruzzjoni tal-Europa. Il-mandat ta' negozjat għandu jitlob għalek zida f'dawk il-tlet prioritajiet il-wieħed A, l-erba u kif nistaw nimmaġinaw naħna l-politika Ça veut dire qu'on normalement on est en montée en puissance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 U jekk wieħed jara zaċinu l-messaġġ tal-Ewropa jinduna eżattament għalfejn tiġi formata l-opinjoni pubblika taċ-ċittadini Ewropej. Verdik ehm. Grazzi ħafna. Aħna qed nisimgħu dak li qed tgħid inti. qed nisimgħu anke mill perspettivu tal-Partit ta' Ħodor, però nittama li l-grupp koll ukoll ħajkollu l-istess pożizzjoni. Jiena naħseb ukoll li dak l-għandu ġaqsam il-fażi li tiġi qabel il-Kunsell Ewropew, il-President Barroso għal xi ħaġa li qala sewwa ħafna. U qal li dik li hija xi ħaġa li pjuttost negattiva f'dak li għandu x'jaqsam il-kategorija tal-investimenti li jmiss hija li m'hemmx elettorat ta' inferiex tajjeb biżejjed, l-elettorat jgħat jeleġi u jazel nies li jistaw ħarsu l-ġejjin tal-Unjoni Ewropea li huwa parlament Ewropew. Ġorġi, kieġbok. Grazzi ħafna Iva, nitkellem fil-qossor, jiena xtaqt nitkellem fuq kwistjoni proċedurali. Jista' jkun li aħna ħan nitkellmu wkoll dwar l-MFF u fil-fatt diġà smajna ħafna fil-mezzi tix-xandir kemm fil-Renju Unit kif ukoll f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa l parlament jistgħu jqisu li jużaw il-proċedura tal-vot sigrit meta jiġu sabiex jivvotaw fuq l-aħħar eh, Eh, deċiżjoni ġifiri jekk hu mhux ħajaċċettaw jew inkella jirrifjutaw l-MFF jekk ekkun ħajkun hekk il-każ max eżattament minn fejn ġibnija aħna din l-idea iżda din huwa dak li qed jingħatu u aħna fil-grupp politiku tagħna l-bira qedna illi fil-fatt qed inħossu li rridu namlu ċara li aħna din il-proċedura maħniex ħannużawha f'dak li għandu x'jaqsam l-iktar vot importanti li aħna għandna fil-parlament ġifiri li nfasslu l-budget ta' sbewa snin li ġejjin u jiena nittama li l-grupp politiku jkun jista' juri illi aħna kontra din l-idea li bekk aħna naqsu u neliminaw din l-spekulazzjoni tal-mezzi tax-xandin li għaddija bħalissa nafu li dan ħajkun l-ikbar, għed mill ikbar voti u l-iktar voti importanti, minħabba li ħana din nipruvaw nagħmlu minn kollox ħalli negozjaw l-aħjar soluzzjoni dak li għandu x'jaqsam it-tfassil tal-budget għastin li ġejjin. Iva, jiena kont nissimak budinti tax-xelluk u mhux bil budinti tal-lemin li hija iktar liberali. Kont qed nisimak kifet l budinti ta' xellug. Mela, jina naħseb illi dak li għattinti vera u relevanti minħabba li aħna minħat tal kummissjoni minħat tal-Konsil għadin nipruvaw noħorġu kemm jista' jkun informazzjoni trasparenti fuq l-affarijiet li huma verament innegozjaw fl-aħħar mill-aħħar fuq ċifri nnegozjaw. Iżda jekk huma mhumiex ħajtuna informazzjoni kollha trasparenti aħna għandna id-dmir illi nkunu trasparenti minnaħa tagħna. Għandna l-elezzjonijiet illi dal-waqt ħajkunu maħna issa is-sena d-dieħla dal-waqt ġifiri u aħna minn minna ħajmur qudiem il-ċittadini tagħna u ngħidulhom vota lili għax jiena responsabbli Jiena kont naħdem ħafna matul din il-leġislatura fil-parlament u l-iktar vot importanti illi ħaj jiddeċidi il-ġejjini tagħna seba' snin il-ġejjin ħajkun abbażi tal-deċiżjoni eh, li ħadd ittieħed iżda jiena m'inx ħanejdilkom kif ħanivvota ħanżommu sigriet. Ġifieri hemm ċertu tal-bit li huma marbuta mal-demokrazija u għana nassumu ċertu responsabiltajiet. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. U din l-idea li kienet imneda fil-fatt sabiex aħna nippruvaw anke mpoġġ daqsxejn iktar pressjoni u nistgħu nistaw ntejbu daqsxejn l-istituzzjoni tagħna fil-prattika. Jina ħanibatilkom kopji tal-iskambju ta' itri li jina kelli mal-President Barroso u mal-President Van Rompuy dawn l tri Jina diġa għettilkom dwarom u l-fat li il-kommenti li smajna fi 27 stat membru fil laqa tal-Konsil fil-laqa tas-Summit ta' Frar kienu kummenti entużjasti. Kulħadd qal illi l budget ħajonqos u allura kulħadd jisu beda jifraħu u jinterpreta bħala suċċess għal pajjiżu, iżda xi ħaġa li kienet verament sorprendenti għalina l-koll hija li nataw ċertu ċifri u ammonti ta' flus illi suppost aħna kellna nirċievu lura bħala impost, però jiena xtaqt ngħid il-bja kifett qed il-bja president tal-Kunsill li jiena naqbel perfettament mal-minuti tal-Kunsill. U fuq dak ukoll l-intqal mill-Prim Ministri li rappresentaw l-gvernijiet lura fil-pajjiżi tagħhom minħabba li jekk nġbordaw il-kummenti kollha nista' nara li kważi hemm xi elf biljun ta' euro li jġu l lura f'butra b'xi miraklu, ma nafx jiena. E, iżda dam, naturalment, e, jedda xejn e, stramba del bicċa ta' xogħol. Jiena mux qed ngħid illi il-Prim Ministri qegħdin jikdbu jew qegħdin jagħtu informazzjoni ħażina, dawn huma nies illi naturalment din jihdu azzjoni blaħjar naturalment informazzjoni li għandhom fidejhom, iżda jista' jkun li huma għandhom informazzjoni li aħna m'għandniex. U l-President tal-Kummissjoni qal illi jina m'għandix eh, dawn iċ-ċifri fidejja, rridu nitkellmu mal-President tal-Kunsill Ewropew. U eh, id-direttur għal li aħna laqqas manna dawn iċ-ċifri huma l-Kummissjoni Ewropea li għandha dawn iċ-ċifri dawn il-numri, ġifiri ma nafx ħanamlu jien ħabba li rapporters għandhom bżonn dawn il-numri fidejhom ħalli jkun jistgħu jaħdmu tajjeb, għandhom bżonn ikun jafu eżattament aħna x'qed infissru meta qed nitkellmu fuq il-politika li nixtieq nimplementaw u ċifri li kienu miftema ħalli bekk nistgħu nqablu situazzjoni sabu fiha issa ma dik ta' qabel ħalli bekk menu George flimkien mal-bqija tal-Parlament jistgħu jassumu responsabilità l-għaldej xtu jikkummentaw. Iva, grazzi ħafna sur President, jiena xtaqt illi nitkellem eżattament fuq dak li għadek kemm semmejt inti u l-punti l-oħrajn li jiena xtaqt insemmi diġà kienu diskussi fit-tul minn ħaddieħor. Naturalment, aħna naħsbu li r-riżultati illi ntlaħqu fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill kienu kważi skandlu. Jina naħseb li dan huwa waqt fejn aħna għandna bżonn baċċet ikbar u għandna bżonn iktar għaqda fuq livell Ewropew iżda dak illi għamel nexx li jagħmel il-Kunsill huwa illi jnaqqas il-budget Pero jina mux fuq dan nishtiq nitkellem, jina nishtiq nitkellem fuq dak il-li għadu kem għal President Lamassuħ. Ġifiri, illi kwestjoni għawek mux ija li miex li ħana jkonna aċċess għal dawn il-numri, u ħana meta din nitkellmu fuq il-fat illi il-ġurnata tal-konsil, illi għedin jirritornaw u jgħidu li dan huwa din rebħa importanti ħafna, għana nafu li jekk konna dawn ir-rebħiet kollha, fl-istessin il-kwestjoni l-iktar importanti għawek hija din xħa joħroġ minn dan kollu minħabba li jider illi il-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet jaħsbu illi l-kol kemm huma irnexxilhom jirpu xi ħaġa. U kol kemm huma eh, kontenti u l-kol votaw b'mod unanimu favur il-proposta. Jiġifieri jiena daqsxejn mħasseb dwar dan. Kif jista' jkun li l kunsill u laqas il-Kummissjoni ma huma ħajatu lill-Parlament Ewropew l-informazzjoni u n-numri li aħna għandna bżonn sabiex vera ninterpretaw din il-proposta ta' budget bħala e, budget li jista' jkun magna għal iktar tkabbir. Issa, għabbażi ta' trattat, għabbażi ta' trasparenza u għabbażi tal-obbligi tagħna naħseb li hija xi ħaġa kważi inkredibbli l-Parlament Ewropew ma jistax ikollu aċċess għal dawn in-numri kollha illi eh, milli jidher tħabbru dawn, jiena kważi ma nistax naċċetta il-qas bissanna dawn iċ-ċifri fidejna din informazzjoni nasab li litra l-bar li bata sur Lamberts verament laqtet il-musmar fuq ras minħabba li l-parlament għandu dritt illi jkun informat il-Parlament huwa wieħed mill-istituzzjonijiet involuti fil-kodeċiżjoni għat fassil tal-budget tal din raġuni huwa importanti ħafna li nkun nafu informazzjoni dak kollu li xtaqt ngħid. Minħabba lina naħseb li dak kollu li ġara fil-Kunsill ma kienx kwistjoni tal-pajjiżi kollha li inaqdu, issa din kienet somma ta' laqad bilaterali fejn il-President Van Rompuy mar qassam ħafna numri differenti l pajjiżi differenti u għalhekk il pajzi eh, u l-gvernijiet u l-Prim Ministri jidru li huma kuntenti ħafna. Untel u naqra ġifiri jiena naħseb illi aħna rridu nkunu involuti f'dan il-pilastru Ewropew illi huwa bbażat fuq solidarjetà nirrezzjak. Sur President, jiena nixtieq ngħid illi sissa ma diskutejna xejn ġdid u jiena nixtieq nitlob illi nkomplu bl-aġenda jiena irrid insuq kważi xi għaxar sigħat biex imur lura għada fil fil fil-lura posti ġifiri kirġobkom. Nisun nkomplu bl-agenda xejn ma diskutejna ġdid. Sur Kluge l-ewwel mbagħad nkomplu bl-aġenda. Mela, xortu waħda jina nista nkompli li diskuti fuq dan il-sujġet, jew fuq l-pqija ta' suġġetti fuq l-agenda. Insomma, ħan nitkellem fuq dan il-punt. Jina nixtieq ngħid li fil-fatt il-Repubblika Federal Ġermaniża anke f'dak li għandu x'jaqsam dak li huwa l-kompromess u dak li jintlaħaq bħala ftejim, huwa qiegħed jikkonvinċi li nista biex jgħidilna li aħna rridu verament naċċettaw dan il-kompromess, però aħna naħsbu li din kwistjoni importanti kif aħna nistaw n-informaw iċ-ċittadin dwar dak li verament kien deċiż minn ħadd tal-Kunsill Ewropew. Jina naħseb li dan huwa punt komplikat, però xorta waħda aħna rridu nerġgħu analizzaw daqsxejn dan il-punt ħalli naraw eżattament x'għan għamlu fil-kwistjoni tal medita tax-xandir jiena diġà kelli kuntatt dwar dan u jekk aħna ħanitkellmu fuq kwistjonijiet buġentarji ma taħsbux li jagħmel iktar sens li aħna naraw jekk aħna nistawx nillimitaw dan kollu għal ħames snin ġifiri li fil-kuntest tal-MFF aħna nkunu nistaw niftemu fil-periodu ta' leġislatura jina naħseb li dan huwa punt importanti ħafna importanti li aħna nkunu nistgħu niddeċidu fuq il-budget dan huwa dritt tal-Parlament Ewropew u eh, fil-kuntest tal-MFF dan jista' jippermettilna li fil-perjodu eh, tal-leġislatura li jmissa naqas biss nkunu nistgħu niddeċidu fuq il-budget. Jiena naħseb li din hija xejn ta' problema demokratika u għadin raġuni nixtieq li dan jitpoġġa fuq l-aġenda tad-diskussjoni mal Grazzi. Merci bien. Grazzi ħafna. Tajja pues, mela. Dak kien il-punt illi kien dwar it-ħejjija tan negozjati flimkien mal-mistoqsijiet kollha li kellna fuq il-kalendarju dwar l-organizzazzjoni tal-iskambju dwar il-proċedura sa nixtieq li ngħaddu għal punt numru 7 li hija preżentazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni l bank tal-Investiment Ewropew dwar it-termini u l-enin, kondizjoniet, proċeduri u l-istrumenti ta' risk sharing għal project bonds. Aħna fil-fatt fil-dak eh, li għandu xaqsam il-prinċipju għanna il-level ġenerali diġa li ftemna dwaru u għanna il-Thomas Gerasimis li jatawek minna tal-Kommissjoni sabiex jiprezentana din l-informazzjoni għanna u koll il-Mick Janet li huwa direttur tal-responsabli għal prodotti ġodda u għanka għal Bank ta' Investiment Ewropew. Forsi nibdew bis-Sur Janet? Jekk jogħġbok għaġġel ftit. Grazzi ħafna, Sur President, u ningrazzja ħafna tal tina din l-opportunità sabiex aħna nippreżentawkom il-kontribuzzjonijiet dwar il-ftejjem ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni l bank tal-Investiment Ewropew dwar il-fażi pilota tal- l-inizjattiva tal-Project Bounds. Il-professur il Hoyer verament ċempellilu korsa biex jgħidulkom skuza, jitlobkom skuza l-kol kemm intom, li vera kien ma jiflax u għalek ma setax jiġi. Jiha nitkellem fil-qosor tinkwetaw xina naħseb li l-membri ta' dan il-kumitat jafu eżattament x'inhuwa x'inhi raġuni għalfejn aħna ħriġna bl-inizjattiva tal-Project Bond. Il-tiġijiet għal il-finanzjament tal-infrastruttura fl-Unjoni Ewropea għal perjodu ġdid ta' programmar m'hemmx fejn qogħdu nerġgħu intennuhom naħseb li huwa ċar kemm li l-fatt li kemm huma disponibbli dawn il-fondi dan huma limitati ħafna u fil-fatt is-suq tal-banek kienet eh, kwistjoni tal-infrastruttura eh, tal-finanzjament privata. Issa mħabba li għadin bdejna bid-deleveraging hemm minn aċċess. Apparti minn hekk naħseb li hemm ukoll kummenti minnaħa tal-suq tal-infrastruttura illi qegħdin jgħidu illi swieq tal-kapitali il-fondi tal-assigurazzjoni u fondi oħrajn huma dawk li jistgħu jiżguraw l-infrastruttura tal-finanzjament fuq perjodu itwal ta' żmien. Issa dak li għandu xi dan il-long life um, economic infrastructure huwa wkoll marbut ma' punti oħrajn li għandhom xieqsmu mal- um, lassi u koll ta' dawn l-istituzzjonijiet, illi huma marbuta huma wkoll dawn l-istituzzjonijiet bdaw l-obbligi fuq perjodu twal ta' żmien. Ħaġa oħra li aħna il-kol kam aħna obbligati u marbuta bija hija li llum il-ġurnata aħna naraw li dan mhux qed jiġri fil-verità. U għalfejn dan mhux qed jiġri minħabba li il-proġetti ta' investiment Greenfield illi jinsabu fuq il- il-linja fuq il-limitu ta' dawn il-proġetti ma' mumiex edin joffru l-affarijiet kollha li hemm bżonn joffru iżda f'dan dan l-inizjattiva tal-Project Bonds hija għana din noffru strumenti li għan mfassal sabiex aħna naraw l-infrastruttura tiġbet iktar l-investiment ħalli bekk li permettu li kulħadd eh, jippermetti illi nirrispettaw ir-rwol ewlieni ta' din l-infrastruttura ġifiri l-inizjattiva tal-Project Bonds jesa biex nerġaw niftu l-isbiq tal-kapital għal-finanzjament. Dak għandu xieqsam il-networks tal-enerġija trans-Ewropej, dawk ta' trasport kif ukoll komunikazzjonijiet b'veloċità kbira tal-broadband. U aħna nafu li għanna ċertu strumenti u kol diġa bħalissa li għanna testjajna u zajnijom bejn il-Kommissjoni u l-Bank eh, tal-Investiment Ewropew u anka aħna għedin naħdmu fuq eh, kontribuzzjoni limitata. Aħna l-lum għedin nitkelmu fuq ftejim ta' kooperazzjoni għal-fazi ta' testjar għal dan din l-inizjattiva tal-PBI, aħna verament nixtiequ nħejju ruħna tajjeb sabiex aħna inkomplu għaddejjin wara l-inizjattiva eh, l-fazi ta' tessjer ta' inizjattiva tintem, aħna għedin u koll nippjanaw li konna lokazzjoni ta' 230 miljon euro, iżda din toffrinna u koll il-possibilta li konna effett ta' leveraging illi fl-aħjar situazzjonijiet jista' wassalar kważi 4 biljuni u nofs ta' euro dak li għandu x'jaqsam investiment fl-infrastruttura. Issa l-effett ta' dan ta' dan il-leveraging huwa il-portfolio ta' First Loss Peace eh, approach li dan huwa approach li aħna ftemna dwaru u fil-fatt il-mod ta' kif dan il-modell jaħdem Fil-verità huwa illi il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni ta' 230 miljun euro jista' jkun l-ewwel first loss f'portfolio ta' proġetti illi huma eligibbli għal dawn l-investiment li l-bank mbagħad ħajjidħol ehm, għalihom. U hija fil-fatt din il-kombinazzjoni ta' bejn l-efficienzi ta' dan l-approach portfolio għal risk sharing u anka dak li għandu xjaqsam il-perċentwal li l-Kummissjoni l-esta illi toffri f'dak li għandu xjaqsam il- dan din l-inizjattiva. Għalli aħna naraw, naraw li huwa possibbli fil-fatt li aħna jkollna dawn il-fondi ta' 230 miljun euro. Issa, dan jista' jaħdem b'modi differenti. Per eżempju, il-bank ħajoħroġ lil proġetti li huma eligibli xi tip ta' tisħiħ tal-kreditu fil-forma ta' dejn subordinat dak li għandu xaqsam l-istrutturi tal-IB u fil-fat l-IB għet jiprovdi u kol subordinated debt apparti mill-equity li diġa hemm u għet joffri u kol iktar ħarsin għal dawk li għet jiprovdu dan it-tip ta' ta' kreditu u dan ifisser illi dawk il-kumpaniji, dawk il-project companies illi qegħdin verament jisselfu fiħdan dawn l-istrutturi mbagħad ikunu jistgħu joffru senior bonds fuq livell ta' risk return li huwa pjuttost bilanċat li jista' jiġbet iktar lil dawk li huma attivi fil-kapital tal-kapital. Mela, fil-qosor ħan itkellem fuq il-pipeline tal-proġetti li jinsabu fil-fazi ta' testjar. Din il-fazi illa li bdiet minn novembru tas sena li għaddiet, meta ħna firmajna l-fejm ta' kooperazzjoni, ħna għadin eh, naħsbu li f'dan din il-fazi ta' testjar ħna ħan ifukaw fuq 5 sa' 10 proġetti anka minħabba nuqqas ta' li aħna għanna dispożizzjoni tagħna. Ma nistgħux nagħmlu iktar minn hekk. Il-proġetti li bħalissa aħna qegħdin analizzaw huma numru ta' proġetti illi huma relevanti ħafna, iżda aħna hekk qegħdin nitkellmu dwar proġetti fil-Belġju, fil-Ġermanja, fir-Renju Unit. U aħna bħalissa wkoll qegħdin nistennew illi l-ewwel klawżula f'din l-inizjattiva ħatkun implementata fl-ewwel bidu ta' din fl-ewwel ehm, fażi ta' din is-sena u aħna naħsbu li fil-fatt dan ħajkun ukoll fil-pipeline u adattaw kull tliet xhur eh, dan ix-xogħol. Aħna nafu li f'dak li xaqsam l-own initiative għadna fil-bidu però verament għawajna qalba, qalbna minħabba il-kummenti tajbin li aħna smajna mir-rating agencies jiena fl-slides fil-fatt qed nurikom xi numru ta' kummenti pożittivi li aħna kellna minnaħa ta' sa sempi u Fitch u fil-fatt aħna konna qegħdin naraw li din it-tip ta' teknoloġija tista' tkun t-permettinna li aħna naraw li konna iktar għajnuna u kena u koll ħafna interess mill-sponsors u anka mill-investituri istituzzjonali. Tini element tal-lezzjoniet li għadna kem tal-limna minn din il-fazi ta' testjar u veru li l-partiz interessati rridu jiblu ċertu affarijiet kemm minnaħa tal-autoritajiet tal-procuring kif ukoll minnaħa tal-sponsors. Però xi ħaġa pożittiva ħafna hija li hemm sinjali ċari ħafna li fost id-dawk fost l-autoritajiet tal-procuring u anka fost l-sponsors din l-inizjattiva tant qed tiġbidhom illi huma jixtiequ li jagħmlu l-bidliet li hemm bżonn ħalli verament jibdew b'dan il-proċess u anka minnħata l-sponsors huma lesti li jippermettu għal iktar spejjeż u għal iktar ħin ħajkollhom bżonn sabiex jinvestu f'dan il-proġett. Mela biex nikkonkludi il-fażi pilota hija għaddejja, ġiet introdotta b'suċċess, diġà kien hemm kuxenza qawwija fis-suq, issa tiġi testjata li it-teknoloġija ġifieri qed tiġi testjata f'proġetti reali fi tliet setturi ewlenin. Ir-rispons mill-parteċipanti fis-suq kien rispons pożittiv ħafna U fil-fatt eh, il-feedback ċar ħafna tal-rating agencies li l applif li qed nippruvaw nilħu x'aktarx li ħadd intlaħaq. Iżda aħna qegħdin eh, nistennew il-punt ewlieni li niffirmaw l-ewwel proġett. Ġbiet nittamaw li dan ħajġri fl-ewwel parti ta' din is-sena. U permezz ta' dan imbagħad nuru li aħna għandna mod kompetittiv ħafna biex nerġgħu nivolvu is-swieq kapitali bħala finanzjaturi ewlenin tal-infrastruttura u jiena nittama li dan mbagħad ħajati il-bażi għal tranzizzjoni eh, kif suppost għal inizjattiva aktar wiesaħ tal-Project Bonds taħt is-CEF. Issa għaddi kelma l sur Thomas mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Jina nixtieq nifoka fuq il-kwistjoni tal-ftejn ta' kooperazzjoni li għanna mal-IIB Iġvi kwalunkwe ftejim ta' kooperazzjoni li juża dawn is-set sħiħ ta' dokumenti għanna l-bazi legali tal-istrument innifsu, għanna il-regolament finanzjarju ġdid li s-soltu japplika għall-istrumenti finanzjarju mill-ewwel ta' jannar tal-2014. Iżda ħna assigurajna li l-ftejn ta' kooperazzjoni ħana firmajna mal ib f'Novembru li għadda diġa huwa konformi mar-regolament il-ġdid u l-artikli ġodda tar-regolament finanzjarju approċċ anticipat, ċifiri, u fl ħarnet għanna għandna il-lini gwidi skont is-settur li definixxu li huma li jiddefinixxu il-proġetti eliġibbli jistgħu jibbenefikaw mill-kontribuzzjoni finanzjarja ta' dawn il-PPIs. Aħna għadimna b'mod proattiv u provajna nimplementaw f'dan il-ftehim ta' kooperazzjoni l-elementi kollha li ir-regolament finanzjarju antiċefa għal ġejjini. Biex ma ntawax, ħan nispjega il-lanijiet ġenerali ta' dan din l-inizjattiva. Intom familjari għaliex il-Parlament huwa wieħed mill-appoġġaturi ta' din l-inizjattiva li m'għandix għalfejn qod nidħol fid-dettall dwar il-ġestjoni tal-budget. Jiena naħseb li għal proġett pilota kellna nessiguraw żewġ proċeduri palma tafu għanna rizorsi finanzjarji li ġejjin mill-budget tenti li hija il-maġġoranza tar rizorsi u għanna u kol kontribuzzjoni zaħira mit ten i u il-budget tal-ICT. Għal dan tal-axħar, ġviri kontribuzzjonijiet minn ten Energy u ICT, aħna qed nagħmlu impen ta' darba la su impen fl-2013 għax huwa ammont żgħir, iżda attenti sabiex ma jkonniex il-riżorsi tal-budget li ma jintużawx Għawek għamilna impen wieħed ħlas inizjali zaħir u mbagħad ħanatu dan biss meta ikunem hemm eh, l-użu ta' dan l-impen ta' dan il-rizorsi u jkunem il-firem. Għalek, attenti, aħna evitajna li konnu, per eżempju, skont il-talbit li konna rizorsi finanzjarji li jispiċċaw ma jintużawx fil-kontijiet. Aħna ġejna obbligati li nżommu sab account separata għal kull budget line Dan jipermetti għat trasparenza u intom pal autorità budgetarja tkunu tistaw tafu eżattament x'inhuma il-rizorsi għat trasport, għal enerġija eċetera. Dan wassal li l-implementazzjoni għana għarriżiet komplikata, ma dan huwa propju skont ġestjoni finanzjarja, ġivja aħna għanna attenti li konna il-budget line separati, u biex b'dan il-mod inkopru it-telf u dawn jiġu attribuiti b'mod ċar Eh, għal telf jekk ikun hemm bżonn. Punt li miss, aħna ħloqna proċeduri speċifiċi biex nikkonfermaw l-eligibilità tal-proġetti dan eh, huwa ċar li hija l-Kommissjoni li hija responsabbli għall eligibilità fil-waqt li il-bank la darba jiġi stabilit li il-politika hija eligibli, il-bank huwa responsabbli li japprova il-karatteristiċi finanzjali u tekniċi ta' kull proġett. Umbagħad il-bank jista' jażel proġetti fiħdan il-portafol ta' proġetti eligibli. Ġifiri, għal kull settur, ċertu eh, aspetti diritti tal-eligibilità tal-politika li huma stabiliti u aċċettati li jassiguraw li kwalunkwe appoġġ permezz ta' dan il-proġett, permezz ta' dawn l-inizjattivi motija mill-IB huma konformi mal-kriterji ta' eligibilità li huma definiti mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet politiċi. Issa fuq isim tar-riskju f'din il-fażi pilota, aħna bħalma qal is-Sur aħna inkopru l-ewwel telfa, l-ewwel parti ta' telfa ta' telf potenzjali, iżda minn perspettiva tal-Kummissjoni aħna xtaqna li nallinjaw l-interessi u nassiguraw li l-AIB jagħmel apprezzazzjoni kif suppost ta' riskju finanzjarju involut u b'dan il-mod imbagħad nirkupraw biss 95% tal-ewwel parti ta' telf u li IB jirkupra 5% sabiex b'dan il-mod nassiguraw li jieħdu ħsieb ir-riżorsi tani u jieħdu ħsieb ir-riżorsi tani bl-istess mod li jieħdu ħsieb ir-riżorsi tagħhom. U b'dan il-mod jihdu kol ir-riski residwali fuq il-balance sheet tagħhom. U dan ukoll huwa kunċett li jista' jwassal għal ġestjoni finanzjarja kif suppost u dan skont il-prinċipji li stabilejtu fir-regolament finanzjarju ġdid ta' strumenti finanzjarji ġodda wara l-2014. Hemm numru ta' dispożizzjonijiet kontrattwali oħrajn fuq il-gvernanza, il-miżat, il-viżibilità, il-terminazzjonijiet. Fuq il-gvernanza jiena naħseb li għandna kumitat ta' tmexxija bejn l-Kummissjoni u li IB jippruvaw jagħtu għafas li fih Umbat nistaw nieħdu azzjonijiet korrezzjoni jekk ikun hemm inqas prestazzjoni u jinkalek ikun hemm kwistjonijiet speċifiċi li jistaw jiġu solvuti. Għalhekk il-gvernanza permetti għal mekkaniżmi ta' autokorrezzjoni sa fuq ir-remunerazzjoni u l mizati aħna hekk ħloqna struttura ta' miżati fuq żewġ livelli hemm il-miżata amministrattiva u dik bażi tal-prestazzjoni għalhekk il-miżata ta' amministrattiva tkopri l-ispiża tal-EIB biex implementa dan il-proġett. Man bat hemm ukoll miżata ta' prestazzjoni tagħti inċentivi li jajbi li taħdem f'aktar oqsma u f'aktar pajjiżi. Ġbi minn flok ikonna miżata waħda ammont wieħed li jagħmilha irrilevanti jekk li IB għandux proġetti f'numru zaħir ta' pajjiżi jew inkella f'numru żgħar ta' tipi ta' setturi u l-istruttura tal-miżati tagħti inċentivi sabiex li IB eh, jiprofa jikseb diversifikazzjoni ġeografika u jiprofa jilħaq kemm jista' jkun ta' eh, taqsimiet. U ovvjament aħna daħħalna wkoll skont ir-regolament finanzjarju l-ġdid daħalna il-klawżoli kollha dwar il-viżibilità li huma xirqa għal budget Ewropew u l-kontribuzzjoni tagħhom. Aħna nkludejna wkoll il-klawżoli finanzjarji ta' regolamentazzjoni kollha dwar il-monitoraġġ, l-awditjar u d-drittijiet tal-awditjar u għanna rapport ta' operazzjoni l-Parlament u l-Kunsil kull sitxur. Għalek aħna provajna li konna li zjed rekwiziti riċenti bħalma stabilejtu intom fil-regolamentazzjoni finanzjarja anka jek dan huwa proġett pilota aħna provajna nkunu proattivi u provajna nassiguraw li għanna l-ola standards. Għalek, issa, sa ċertu punt, test reali huwa li nassiguraw li għanna proġetti reali u aħna nistaw nifinanzjaw kemm jista' jkun proġetti. U dan fid-dawl ta' l-ambjent diffiċli makroekonomiku għal investiment pubbliku u privat fl għana snin għaliex il-fat li l-investiment pubbliku eh, qed jimxi bil-mod ukoll ħolo eh, eżitazzjonijiet fis-settur privat. Għalhekk mod ġenerali qegħdin nippruvaw nimplementaw din l-inizjattivi fl-isħubija tal-EIB fid-dawl ta' l-ambjent makroekonomiku diffiċli li jista' eh, ixekkel xi awtoritajiet u proġetti. U eh, partikolarment forsi ċertu investituri li qegħdin jippruvaw nikkonvinċu jispiċċaw jeżitaw. Imma aħna għandna intenzjoni nimxu qudiem u jkollna proġett pilota ta' suċċess. Grazzi. Merci, Monsieur le Directeur, Monsieur le Directeur Général. Grazie ħafna, Sur Direttur, Direttur Generali. Għal din il-prezentazzjoni tanċara. kiku namlu taqbiliet ma dan il-prodott tanta suċċess, ġviri jett niprofaw naħol u prototip għawek, kiku najdu li ninsabu fil-rollout phase. L-ewel eżempju għadu kif ħareċ, l-ewel eżemplari għadu kif ħareċ mill-fabrika u għet niprofaw issa eh, nibdew fid dizzin jidher li kollox qed jaħdem imma rridu naraw jekk verament dan jirnexxix. għanna l-inġinier tagħna ħajtkellem, jina ma nafx kienix inġinir, ma jina laqas kont ir-rapporter jiena negozjajt il ma mal konsil biex jibdew din il-fażi pilota u jiena nirtnajt li dak li smajna sissa verament jivverifika dak li jedna fir-rapport li din hija inizjattiva importanti li qed timla vojt fis-suq u jiena naħseb li dan huwa verament importanti għal ġejjieni minn perspettivi tekniċi tal ftejm ta' kooperazzjoni Dan ukoll huwa konformi mar-rekwiżiti li kellna fir-rapport tagħna. U fuq dawn il-kwistjonijiet mhux qed nara problemi u l-istess jott għal rispett għal regolament finanzjarju, ecc. milli qed nara jien m'hawnx problemi fuq dan. Iżda għandi xi mistoqsijiet fuq l-għażla tal-proġetti għax jien naħseb li d-dinja kwistjoni kruċjali u jiena naħseb li huwa verament importanti li dan nagħmluh kif suppost biex inkunu nistgħu nuru l-importanza ta' l-inizjattiva fija nifisa. Jina smajt interessi differenti, mis kapitali, investituri, eccetera. Aħna nafu li hemm ħafna proġetti fis-suq. Iżda, lan kollu kemmu ta' din l-inizjattiva ta' Project Bonds jien jiġu mażulja proġetti li ma jistawx jiġu finanzjati mis-suq huma viċin imma mhumiex tajbin biżejjed biex jiġu finanzjati fis-suq. U din hija mistoqsija li jiena naħseb li hija importanti ħafna, jiena nifhem li l-proġett irid ikun viabbli, fimt nifhem dak li għaw li jridu jkunu fi stadji avanzati relattivament għal xi aħna għandna perjodu ta' żmien qasir ħafna. Iżda, hemm riski li wieħed eh, ħajsibha diffiċli provi li prova li il-proġetti E, huma jistgħu jiġu finanzjati, partikolarment jekk il-proġetti kienu tant tajbin li setgħu jiġu finanzjati fis-suq. Naf li batanċana ħin, imma jekk aħna ma nistawx nuru li aħna verament sibna e, proġetti li ma setgħux jiġu finanzjati fuq issu imma li l-kontribuzzjoni tagħna e, kienet il-project bonds din xi ħaġa kruċjali u rridu nkunu nistgħu nipprovaw dan. Tieni mistoqsija tiegħi. Dwar il-negozjati tal-qafas finanzjarju, aħna nafu li finanzjar tal-infrastruttura eh, tnaqset ħafna SEF, tnaqset għal inqas minn nofs. U dan huwa kruċjali b'mod partikolari għat settur tal-IT, tal tat-teknoloġija, tal-informatika, tal-settur digitali, għaliex u għawek li l kunsir rritjata li zjed. Jina naħseb li verament importanti li nkunu saw nurruhom li aħna nafu iva li għatem ċertu xettiċizmu fost stati membri. Imma rridu nurulom li din inizjattiva tista' tkun importanti ħafna u l-istqarrijiet li rċivejtu minn xi aġenzijiet ta' rating, eccetera, dawn huma argumenti tajbin ħafna b'saħħithom ħafna. Iżda xed isir issa biex jilqgħu għal dan ix-xettiċiżmu, dawn it-tip rappreżentazzjonijiet li għandna kif smajna issa għandhom isiru wkoll lil kunsill biex nippruvaw nikkonvinċu l-istati membri li din hija xi ħaġa li hija assolutament neċessarja. U għawek nasal t-tielet punt tiegħi Il-Kummissjoni fil-prezentazzjoni għalet fuq il-ġestjoni tal-budget li hemm żewġ proċeduri differenti għat ten t u għal ten i u l-ICT. li kunem bizzejiet finanzjar għal proġett wieħed fit-tieni parti tfisser li jew proġett tal-enerġija jew proġett tal-ICT. Imma din toħloq problema għaliex aħna rridu nuru li il fażi pilota taħdem fit tlet setturi ġvi trasport, l-erġija u l-ICT. Imma jekk aħna fl-aħħar tnejn nistgħu nifinanzjaw proġett wieħed biss, kif nistgħu nuru l vijabilità tagħha din għall-enerġija u l-informatika? Din toħloq problema għandu jkun hemm proġetti fit tlet taqsimiet differenti biex nuru l-importanza ta' dan il-proġett, l-inizjattiva. Dawn huma l-ewwel reazzjonijiet tiegħi iżda fuq is-soluzzjonijiet aktar tekniċi tal-ftehim ta' kooperazzjoni m'għandix problemi, ma naħseb li dawn il-kwistjonijiet partikolarment tal-lasa tal-proġetti u li nkoplu it-tret, nkopru it-tlet taqsimiet u nuru b'mod pubbliku l-importanza tal-fażi pilota, daħna naħsbu li dawn huma kwistjonijiet verament kruċjali, grazzi. Anke sehr, jetzt an. Grazzi ħafna Annes. Well, thank you very much, Chairman, and thank you very much for the presentation. Grazie ħafna sur President u grazie ħafna u koll għal-prezentazzjoni jena naħseb li il-mistoqsija jew l-argumenti li għandi huma viċin ħafna ta' dak li qari sur ferm. Huwa verament importanti li dawn il-project bonds jirrappreżentaw xi ħaġa ġdida li issu ma jistax iwettaq. U jina għasib u forsi dinja xaġa li mandi xnajda ma soltu jkunem ħafna pressjoni fuqkom. Sabiex l-affarijiet namluhom kif suppost. U il-ħin hija huwa kwistjoni eh, importanti. U jina rrid ngħid għalija bħala politika, persuna politika, għalija għazjiet importanti l-affarijiet namlu kif suppost. Dan huwa l-messaġġ tiegħi. Dan huwa l-messaġġ nixtieq ngħaddilkom. Anke jekk jista' jfisser li jkun hemm xi dewmien. ħaġa laqtitni hija li inti semmejt xi ftit proġetti li jizabu fil-fażi pilota. U din isa ġibdit li l-attenzjoni jina l f-fajzi dejjem jajdu li li jina irrit n-podġi tarmak ma kullimkien, xin joġbuni toro ewlenin. Iżda meta nħares lejn il-lista jina rrit iżjed għawek. Irrit iżjed toro ewlenin motorways, iżda meta nħares lejn din il-lista għawek jina nara li l-unika affarijiet li fil-fat huma msemmija huma dawn it-toro ewlenin. U jina naħseb li dak li jrid ikun eh, fil-pipeline hija xi ħaġa bħal l-investiment eh, eh, fil-ferroviji, eccetera, fejn huwa diffiċli wieħed isib finanzjarment is-suq dwar eh, l-irdiden tar-rieħ pereżempju, x'tant huwa diffiċli. Għalhekk jiena kun naf x'għamlu dwar l-evalwazzjoni ta' dawk it-tip ta' proġetti li huwa verament diffiċli jiġu finanzjati mis-suq Għax dwar it-toro aħna naraw fl-istati membri eh, it-toro ewleni li qed jiġu finanzjati fuq bażi tas-suq. Għalhekk dan huwa l-messaġġ tiegħi li kull strument ġdid li noħolqu ikun verament qed jagħti xi ħaġa li s-suq ma jagħtix. U li kollok biżejjed ħin sabiex toħloq dan l-istrument il-ġdid. Grazzi. Dank zeer, Jetzt Dominique Riquet. Grazie fra Dominique Riquet. Bon, <coughs> je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit, mais je soutiens. Grazie ħafna sur President. Jina nappoġġa bisħieħ dak li għadu kif intqal qabli dwar il-kwalità tal-proġetti. Għandi mistoqsija mistoqsija għalina u għal-Kummissjoni. Jekk dan huwa proġett pilota li ħaj jispiċċa fit-tmim tal-2014 u mbagħad ikollu evalwazzjoni. Eh, f'xi stadju ieħor il-project bond ħaj jisparixxu jew inkella jiġu sospiżi. U fit-teorija nispiċċaw f'qafas finanzjarju ġdid U emmek numru ta' dispozizjonijiet għalli jena nishtiq nistaqsi xie spiċċa fit-tmim tal-proġett pilota. Kemm għanna ħin għall-istudju l-evalwazzjoni? Il-Kummissjoni u l-IB ħajkomplu iwarbu l-flus għal dan l-evalwazzjoni kemm ħaddum, kif ħad tiġi evalwata? U x'inhi l-proċedura biex immorru lura u dim il-Parlament u l-Kunsil biex naraw kif nistaw niċċaqalqu minn proġett pilota għal strument eh, li jintuża. ċertu stati membri huma naqra xettiċi dwar dan. Għalek fit-tmim tal-2014 għanna mistoqsija kbira dwar kemm ħajdum din il-fażi ta' evalwazzjoni, kif ħassir, ecc. Għalek jina naħseb li E, tkun idea tajba li fit-tmim tal-proġett pilota ma jkunx hemm dawn it-tip ta' strumenti finanzjarji. Ħajġu żarmati qabel iż-żmien u l-istituzzjonijiet Ewropej. Kif ħajġu mistoqsija dwar dawn l-istrumenti finanzjarji? Mistoqsija oħra dwar l-effett tal-leverage. Hemm żewġ limiti fil-leverage effect li jippermettulna ngħidu li lil minn dawn il-limiti mhux ġustifikati ġbiex qed nipprova ngħidha. Jekk ikollok effett ta' leverage oli li terba ħames darbiet aktar ġviri, inti tara li dan mhuwiex proġett vijabbli. Umbat, forsi xi ħaġa oħra ma tkunx ehm, ġustifikata wkoll? Jew inkella jekk l-effett ta' leverage huwa wieħed fuq 40. Dan ifisser li m'hemmx biżej bżonn għalih għalhekk il-bank ħajpoġġi ċertu limiti jekk inti tajt li li lin minn dan il-livell mhuwiex viabli u taħt dan il-livell is-suq m'għandux bżonnu. Grazzi ħafna ma nara Le, għandi, għandi nisiktar li xie jitkelmu sur ferm. Għan uh, mentioned that there is a concentration in... Għan semmet li hemm konċentrazzjoni fil listenti għattinna li hemm tifuka eh, ħafna fuq il-toro, il-toro l-lenin. U nishtiq ngħidilkom ħaġa oħra ġifieri hemm konċentrazzjoni ġeografika wkoll eh, dawk il-pajjiżi li żjed eh, li għandhom flus, ġifieri Renju il-Belġu u Franza aħna rridu nuru li dan huwa vjabbli. Mhux biss fl-iżjed stati membri għandhom flus fil-punent tal-Ewropa, fejn hu l-bilanċ ġeografiku ħatajt ċarġa' fuq dan? Issa ma m'għandix iktar nies li jixtiequ jitkellmu għad raġuni naħseb li issa l-Kummissjoni tista' tkompli billi twieġeb il-mistoqsijiet li aħna smajna għalfejn qed nimplementaw proġett wieħed biss għall-enerġija u telekomunikazzjoni għalfejn aħna din nikkonċentraw fuq il-motorways għalfejn qed niffukaw fuq l-istati membri tal-punent xiġri wara li tintem il-fażi eh, tat-testjar u fuq eh, li ma livell aħna naraw li leverage fil-fatt qed verament influenza dan kollox. Kieġbok. Grazie ħafna minn tal-Kummissjoni. Ħanibda mill-aħħar mistoqsija ħanimxi xiblura mela l-ewwel net dwar xiġri wara il-fażi pilota ta' proġett pilota. Aħna provajna li l-ewwel net ikonna evalwazzjoni intermedja fit-tmim tal-2013 Imbagħad evalwazzjoni ġenerali li ssir fit tmim tal-2014. Ġifieri aħna nibatu u nsegu mill-viċin ġviri jiġifieri minn barra nġu għawek u nirrapportaw aħna ħajkonna u koll evaluazzjoni esterna kem fil-evaluazzjoni intermedja u dik ħarija. Is-situazzjoni ta' bħalissa hija li aħna rridu inkomplu bil-PBI fl-MFF il-ġdid. Għalhekk il-proposta tagħna hija li ħajkun hemm eh, PBI mill-2014, ġviri wara l-ewwel sena. Umbat l-aħħar evalwazzjoni tasal fit-tmim tal-2014 u din l-evalwazzjoni kollha tagħmel l-aġġustament tal-impenn eventwali li jsir ta' jekk jisanaw eh, jekk ixħassir mod finanzjarju u settorjali imma fid-dawn tal-analizi li nkunu għamilna li għamilna fil-żmien ta' tnedija u anka permezz ta' dak li rajna sissa u l-inkorreġiment li rċivejna minna suq aħna naħsbu li jaħdem kontrina jekk ikun qegħdin nifaċċaw sitwazzjoni palma prez prezentat minn membri onorevoli ġbir namlu s-sena niqfu l-sentej u bat niprofaw nerġaw nibdew U b'dan il-mod nerġa' niġi għal meħan mela, l-punti kollha u mhux fl-istess ordni, mela ħanmur lura għal wieħed mill-ewwel punti li smajt, jiġifieri fuq il-bżonn nifinanzjaw proġetti li ma jistax jiġi finanzjat mis-suq jew fejn ma nistax nuru valur miżjud. Hawnhekk il-kunċett ta' valur miżjud huwa verament importanti għall-Kummissjoni u aħna ħan insistu bil-kbir fuq dan. Iżda l-lum ġurnata eh, huwa kunċett ta' valur miżjut naqra iżjed naqra differenti minn meta nużaw strumenti ta' qotja. Għanna bdew mill-opinjoni li hemm ċertu proġetti li għandhom bżonn finanzjar, l-analiżi tagħna turi li memx bizzejiet finanzjar bħala eh, minnaħat ta' self mill-banek għal dan il-proġett, iġvi il-loġika kollha kemmi għall-intervent tagħna hekk i li nassiguraw li permezz tal-intervent tagħna ikonna l-investituri ta' suq kapitali, ġviri kumpanijiet ta' assigurazzjoni, ta' pensjonijiet, ecc. biex jiġi finanzjaw dan il-proġett u li konna investituri li li kieku ma kienu xitlu fih. U f'dan il-mod hemm bżonn u hemm eh, analiżi interessanti li għandha issir għaliex aħna nippruvaw nużaw l-inizjattiva ta' Project Bonds biex nippruvaw nattiraw tipi differenti ta' investituri fl-infrastruttura Ewropea imma ma nafinanzjawiex aħna. Ġifieri xorta waħda tinfittxu l-imsieħba privati, ġifieri qabbal mod ikun qegħdin limitaw il-kunċett ta' li aħna nagħmlu affarijiet biss li ħadd ieħor jagħmel. Janzi, Aħna qegħdin hemm biex nippermettu li jkun hemm privati u aħna differenti minn banek, kienu naħseb li dan huwa importanti ħafna għaliex aħna qegħdin nippruvaw nikkonvinċu l-kumpaniji ta' assigurazzjoni, l-fondi ta' pensjonijiet fiħdan dan l-Ewropa u barra mill-Ewropa li jitlu fija di u għadifiċ ħafna li dan namlu jekk aħna najdulom li jismanna xiftit proġetti din is-sena mbagħad sentej wara għal sentej wara ma jkun hemm xejn hemmhekk ma tistgħu tifinanzjaw xejn fl-Ewropa, mbagħad naraw wara naraw wara l-2016 ħajġri. Hemm bżonn ta' kontinuità kella ħajkun diffiċa ħafna nikkonvinċu l-investituri li sissa ma kienux edin jinvestu fil-proġetti infrastrutturali Ewropej u għad diffiċ li konvinċu għam li ġuwa għaw jimlew dan il-vojtu. Minnaħa tal-Kummissjoni ħna nħossu li kontinuità hija verament importanti. L-aħħar punt fuq id-distribuzzjoni settorjali ġeografiċi aħna nemnu fil-Kummissjoni li huwa importanti ħafna li konna distribuzzjoni wisa kemm jista' jkun u kemm hija fattibbli, kemm ġeografika u settorjali. U għalhekk fl struttura tal-miżati fil-ftehim ta' kooperazzjoni ħana tajna inċentivi kbar, pereżempju l EIB sabiex verament jipprovaw li idaħlu setturi u e, setturi differenti u tqassim ġeografiku differenti. Għaliex jekk le mhux ħajkunu jistgħu koplu l-ispejjeż tagħhom. Jiġifieri hemm inċentivi qawwija minnaħa l-oħra Jina naħseb li għal darboħra u importanti li nkunu nafu li aħna irdu namlu il-proġett pilota din is-sena u il-proġetti li staw jiġu iffinanzjati huma proġetti li suppost ilhom ftit li bdew għaliex kien hemm il-xiri, eh, kwistjonijiet eh, ambientali, ġvi studji ambientali dawn il-proġetti gbar infrastrutturali ma jibdewx fi żmien xar mbagħad sitt xhur wara jkunu lesti biex jiġu finanzjati. Jiġifieri sa ċertu punt il-pipeline għal periodu ta' eh, ta' proġett pilota huwa definit eh, fil-passat mill-awtoritajiet pubbliċi ta' kull pajjiż u huma definiti wkoll bħalma qed minn eh, l-ambjent ġenerali ekonomiku u għana għar diffiċli. Imma dan dawn il-limiti ġenerali aħna verament qed nagħmlu l-almutana sabiex kemm ninkoraġixxu kif ukoll nimbuttaw lill EIB u nindatuha inċentiv biex tkun tista' tfinanzja l-proġetti nikkonferma li jiena nkoraġġut u anka qiegħed biex ngħidlek eh, timbuttani, ġifieri kun assikurat fuq hekk, timbuttani l-qudiem. Jien eh, il-risposta komprensiva eh, turina li m'għandniex ehm, innaqsu dak li nistgħu nigżbu et eh, niprovaw intejbu l-affarijiet, et niprovaw naħnu permezz tassu u miaw, mux kontra tijaw, u għawnek għaw ħafna implikazzjonijiet, numru ta' eh, eh, implikazzjonijiet, dan huwa strument li jirrispondi għad domanda, ġifiri aħna nisam rispondu skont id-domanda li jkonna, u l-proposti li għatuna u l-indikazzjonijiet wara l-analisi finanzjarja anka wara dak li jnata mill-rating agencies, U uh, dan, uh, ovvjament, aħna permezz ta' tisħiħ finanzjarju li aħna niprovdu l istituzzjonijiet uh, Realtà i l-importanza ta' dan ta' din il-fazi pilota hija illi għandna istituzzjonijiet hemm barra illi huma kawti dwar illi jitlu uh, uh, f'dan il-punt għallek aħna rridu noħorġu hemm barra u nippruvaw kemm jista' jkun eh, naraw li hemm biżejjed proġetti pilota biex nuru li t-teknoloġija taħdem, l-ekonomija taħdem, l-affarijiet legali għadin jaħdmu. U jiena fiduċjużi li jekk nagħmlu dan f'dan il-fażi f'din il-fażi pilota aktar il-qoddim ikon aktar interessi mill-istituzzjonijiet u ikonna aktar proġetti eh, eh, importanti u nishtiq eh, ħanispiċċa fil-fadalwat l-importanza fundamentali li sejt ankam il-Sur Thomas dwar il-fat li aħna għadni korraġiċu min jis jagħmel sponsoring E, e, kumpaniji tal-assikurazzjoni, fondi tal-pensjonijiet biex jimlu affarijiet mod differenti u għalhekk huwa importanti ħafna li aħna nagħtuhom il-perspettiva jew e, il-kontinuità jew il-perspettiva ta' kontinuità li wieħed jaqbad u jibda proġett issa u mbagħad jgħidilhom issa tidu tistennew xi tmintax-il xahar qabel ma niddeċiedu din mhijiex realtà tas-suq. il suġġetti illi eh, huma jixtiequ li huma jkunu msieħba magħna fihom mhumiex affarijiet li wieħed jista' jagħmilhom warabhom fil-ġemp. Grazzi ħafna jiena naħseb li dan kollu huwa verament eċitanti ħafna pala situazzjoni, speċjalment jekk aħna nżommu f'moħħna li fil-verità l-ispi finanzjari verament jixtiequ jkunu kompetittivi u permezz ta' dawn il-project bonds aħna nistgħu verament niġbdu iktar investiment għal dawn it-tip ta' eh, fondi u ta' bonds u kollu li huma fil-fatt jinvestu hemmhekk u mhux f'kapital ieħor li fil-fatt mhuwiex qed om daqshekk interessi daqsek miċtiħu, però jina nifhem fl sessin li intom qegħdin tgħidu illi Sissa aħna għanna ċertu proġetti li aħna għedin immaġinaw li fil-fat aħna diġa konna għedin naħsbu li ħajkun implementati fuq periodu itwal ta' żmien. Iva fil-fat jekk aħna ħajkonna naħsbu kemm ħajkonna bżonn proġetti ta' toro ħalli bekk aħna jkunu nistgħu nagħmlu it-testijiet u jkunu l-approvazzjonijiet din hija xi ħaġa ċara u kollu ħafna ċara lina. Pero xortu għadin xir ringrazzjakom ħafna tal-li kontu għawek, mikkej għal-fat li l-Bank tal-Investiment Ewropew provaw għamlu minn korsa biex jattendu ma setaw, xortu għadin xir ringrazzjakom ħafna li kom bitnejta li jintom attendejtu minnħabba li minn issa stess, jintom għettu illi tamlu tagħmlu hekk, nir jiġifieri nirringrazzjakom il-koll u il-vjaċċi tajjeb lura lej djarkom jekk intom ħatmorru lura. Tixtiqu titilqu issa, sa nixtieq illi nitkellmu fuq il-mandat u nitkellmu eh, anke minnaħa ta' tim tal-negozjati. Jina nista' nipermetti li jan fil-fatt introduċi. Yes, thank you. Grazie ħafna. Ivotajna fuq il-lini ta' gwida l-proċedura tal-budgets il-ġimgħa l-oħra u kif tiftakru eh, dawn ħanivotaw fuqhom ukoll fil-plenarja u kif tiftakru votajna l-punti li huma importanti ħafna u li ħa jerġaw iqumu fil-trialogu mal-Kunsill ir-rabta li hemm pereżempju mal-budget tal-2014 mal-MFF kif qal eh, l-surviki hija importanti ħafna din. Il-Kummissjoni se tuża bħala bażi biex eh, tippreżenta l-budget tal-2014 u din hija imsemmija wkoll fil-rapport, għana fl-abbozz tal-rapport, u kussjoni kollha tal-pagamenti u il-problemi li għanna ma likwidità ma resta likwidità e l rejele l-għanna hawnhekk ħafna impenji illi uh, jitlu fil-kostjoni biex inkunu nistgħu nibdew l-2014 bl-impenji illi jridu jitħallsu mill-sena 2013 qed insejħu ukoll l kunsill u l kummissjoni li konna grupp ta' ħidma li tħares lejn żvilupp ta' din il-kustjoni matul is-sena biex bekk ikonna proċedura aħjar milli kellna fis-snin oħra u anka biex nitrattaw din il-kustjoni b'mod aktar realistiku. Unbat għanna wkoll il-prioritajiet uh, uh, oħra li ma marbutin ma l-istrateġija tal-2020. Il-Kunsill u ukoll b'linji ta' gwida jitkellmu ukoll dwar it-kabbir u anka tnaqqis u anka l austerita U ħajkonna trialogu tal-budget li hija maħsuba għal 13 ta' Marzu u barra mill-affarijiet li semmejt f'dawn il-gwidi tagħna nini ta' gwida dwar il-rals u l-pagamenti ikun neċessarju li konna diskussjoni sow dwar il-proċedura annwali tal-budget kifetna qabel kif rajna drabi oħra, il-proċess ma kienx wieħed tajjeb, kollox isu iseħ eh, eh, fil-21 ġurnata il-votazzjoni fl-aħħar minuta umbat il-Kunsil ikun eh, jista' jinnegozja għalhekk irridu naraw kif għandhom imorru l-affarijiet għandu jkollna diskussjoni dettaljata aktar kmini. Naħseb dawn huma eh, l-affarijiet li għanna namlu eh, niddiskutu fit-trialogu. Dawn il ta' gwida aħna qabilna fuqhom ħanivutaw fuqhom fil-plenarja u il-proċedura hi illi ikonna dan il, eh, din il-diskussjoni tal-budget eh, fit-19 ta' marzu u mbagħad il-Kummissjoni tippreżenta eh, l-abbozz tal-budget tard f'April u ma qegħdin jgħidu li ħajpreżentawha f'ġimgħa fejn aħna m'għandniex laqat fil-Parlament li hija naqra stramba għax is-soltu il-Kummissjoni tiġi hawnhekk u tippreżenta il-budget fil-Parlament biex bekk aħna nkunu nistgħu anke nistaqsu mistoqsijiet u il-Kummissjoni għandha terġa' tikkunsidra l-pjanijiet tagħha u toħroġ b'data oħra biex il-Parlament u l-Kumitat ikun jista' jiltaqa' f'din id-data. Grazzi ħafna jiena naħseb li l-Kummissjoni fil-fatt ġa' għal darboħra reġgħu ħasbu fuq id-data u apparti minn hekk huma eh, kif qalet eh, Anna fil-fatt diġà intqal illi hemm daqsxejn ta' dubju, ġifieri fuq li ma' bażi legali aħna ħanfasslu l-budget tas-sena 2014. Ma jistax ikun aħna ma jkollniex bażi legali sabiex niżviluppaw dan kollu. Ejda biss għandi fuq l-lista tal-kellima jien. Jekk jogħġbok ejda. Gracias, muy rápido, porque como decía la señora... Grazie ħafna malar malar għal dak li qalet is sinjura Ren Jensen u dak li diġa approvajna fil-komitatu ovvjament ħajġi eh, approvatu mbagħad fil-plenarja ili jmiss dan qed juri l-prioritajiet tal-Parlament sabiex nibdew naħdmu fuq il-budget aħna għatanna il-mistoqsija ta' xħat tkun il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-budget u fuq li ma' ċifri ħankunu qed nibbażaw ruħna iżda dawn huma hemm affarijiet li mhumiex li huma magħrufa ġifieri problemi bil-ħlasijiet li għadna lura fuq snin ta' qabel u nafu li ħajkonna problemi fl-2013 u kif ħanifaċċaw dan id-deficit ta' 16 eh, biljun minn barra ġifiri dak li ħankunu qegħdin nikkreaw minn dan il-periodu ta' budget li jmiss. Iġviri, miex ħaġa ħat iġi solvuta din is-sena, irridu niprofusponuha għal budget ta' sena d-dieħla u għafas finanzjarju. Iżda b'linja bħala linja ġenerali aħna nistgħu naqblu ma dak kollu li għattu u eh naraw x'ħajoħroġ minn din l-ewwel la' li ħajkonna f'Marzu ejja eh, nimxu quddiem u inkomplu nitkellmu grazzi. Dominik. Juste, une question. Euh... Étant donné qu'on ne Mistoqsija mela. Jekk il-Komissjoni tiġa ikolla abbozza less għalfej isir il-trialogu x'inhu l lan ta' tiegħu. Fil-Parlament hemm ħafna unanimità ma affarijiet illi eh, naqblu fuqhom. Il-proċedura normali tal-budget dejjem ikun il-każ li fl-ewwel trialogu aħna jkollna l-ewwel trialogu mal-Presidenza tal-Kunsell u mbagħad dan iksir naturalment qabel ma jkun hemm il-proposta tal-budget li tkun ippreżentata. Din hija mistoqsija. Iva dejjem aħna kellna triologu fil-fatt u eh, kif ħana n npoġġija di. Il-rapporter sumbat kellhom il-mandat li bej wieħed u ieħor kien spjegat u għalulna eżattament x'inhu l inju gwida tagħna, il-kunsill ħa tal-punti tagħna u għedna li jaħdem magħna. Umbagħad xortu għahda għamlu dak li rridu fl-aħħar mill-aħħar ġifieri aħna rridu naraw x'ħajġri. Eh? Eh. Min jaf? <laughs> Min jaf? Forsi jinbidel kollox taħt fuq, u ħadd ma jaf, però jina pjuttost ottimista, naħseb li forsi il-Konsil jista' jkun fi situazzjoni li jkollna xi prinċipji, xi linji gwida, xi prioritajiet, xi ħaġa insomma li nippruvaw naħdmu fuqhom flimkien u mhux jaqtfu għaj rashom u aħna rasna. Aħna nafu li l-Konsil fil-fattijat fuq qudiem l-istess problema bħalissa ġifieri li ma jistax jara eżattament kif il-budget li il-Kummissjoni proponiet ħajkun infassar eżattament minħabba li huma ma jistgħux janalizzaw sewwa. E kif aħna u koll ma nistawx nanalizzaw sewx ma nix l-informazzjoni kollha, però l-unika soluzzjoni li għandha l-informazzjoni kollha f'idea hija l-Kummissjoni minħabba li kollox ikkalkulat. Ma rridu nistennew u naraw biex nistgħu nagħmlu, forsi sorpresa jista jiftilna aktar għajnejna u jgħidilna biħot u ieħor meta aħna nistgħu nistennew li ħajkonna eh, iktar informazzjoni dwar il-proposta tal-budget. Xi ħaġa oħra, jiena nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni kieku nissuġġerixxi illi m'għandix sattot toqgħod issaqsi fuq li ma bażi legali għandu jkun deċiż il-budget. Tista' rridu naraw eżattament illi aħna nużaw il-bażi legali li għandna bħalissa li dejjem użajna nkella żgur li ħajkonna problemi jekk aħna ma jirnaxinix niftemu fuq il-qafas multjanwali finanzjarju qabel iż-żmien par ma nixtiequ kieku nkella ħanqodu jkollna e, e, ndewmu l-perjodu ta' żmien li aħna matul rridu n deċiżjoni u jiena naħseb li xorta waħda il-bażi legali ma jistgħux jieħduha u ma jekk e, fil-fatt il-proposta tal-baġit ħadd toħroġ is-sena d-dieħla jew ta' wara. Oh, thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Xiftit kummenti minna ħatana l-ewellet nishtiq nikkonferma kif inti qed taqra s-sitwazzjoni ġifiri għalfejn hemm dan it-trialogu qabel il-abbozz tal-baġit jiġi preżentat mill-Kummissjoni. L-idea hija li l-Parlament u l-Kunsill jadottaw linji gwida linji ta' orjentazzjoni għall-abbozz tal-baġit tal-2014 imbagħad il-Kummissjoni tikkonsidrom fit-tejjija tal-abbozz tal-budget taħħa stess, ġvinina jiġifieri naħseb il-fat li jem skambju minn qabel dwar l-affarijiet li eh, hemm eh, l-affarijiet li jistgħu jaqblu mill-ewwel il-Parlament il-Kunsill imbagħad hemm affarijiet li ma tantx forsi jaqblu mill-ewwel imma hemm li nigwitaw dan jista' jkun utli ħafna dan l-iskambju. Tieni hija opportunità sabiex nispiegaw il-proċedura tal-proċedura annwali, ġviri il-proċedura annwali tal-budget tal-2014 kif ħat tiġi skedata fil-ħin sabiex kull istituzzjoni tista' tħejji kif suppost. Kif ukoll sabiex eh, kull naħat tkun taf għal xiex diħla fil-konċiljazzjoni. Issa dwar la bozz ta' budget li jrid jiġi mħejjem il-Kummissjoni, hemm eh, dispożizzjonijiet fit-trattat dwar dan, ġifieri hemm eh, indikazzjonijiet ta' dati ċari eh, x'inhija l-iskadenza massima li l-Kummissjoni trid tippreżenta il-budget u l-Kummissjoni ovvjament ħadd irrispetta dan limitu massimu u flimkien ma' dan il-kalendarju uffiċjali hemm wieħed aktar pragmatiku li tradizzjonalment mexxa aktar il-qoddim l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-abbozz tal-budget u fi situazzjoni nsabu fija bħalissa jista' jkun li forsi ndumu naqriżiet ġimgħat meta mqabbel ma l-iskadenzi oriġinali. Il-Kummissjoni tipprova wkoll tinterpreta bl-aħjar mod possibbli l-elementi differenti. Il-Kummissjoni ma tistax tinjora il-fatt li kienem pozizjoni komuni tal-Kunsil Ewropew l-onoramità fuq l-qafis finanzjarju għalek ħajkolla tikkonsidra kif ukoll l-iskambi li għaddin bħalissa wkoll ġiet ikkonsidrom u mbagħad bażi ta' dan kollu tejji la bot tal-budget u tara dawn l-iskadenzi li eh, huma e, imsemmija fit-trattat u ovvjament kummissjoni ħadd irrispettom ukoll. Ja, also wenn wir erst im 1. September. Jiġifieri jekk aħna sa Settembru eh, nirċivu dan il-proposta tal-budget ma nafx jiena, anke jekk aħna jkollna bażi legali estiża xorta waħda ħajkonna ħin limitat ħafna, ġifieri xorta waħda ma nafx jien. Rridu naraw x'ha jiġri, forsi nissorprendu lil nfusna. Forsi jaġġel jaġġel daqsxejn iktar Eh, tajjeb jaġel iktar malajr il-proċedura forsi nizolqu fija aħna, jisna naslu fija xorta wahda, naslu għalija xorta wahda. Issa, nissa nejt li jek memx iktar ma li xtu jitkellem, nistaw naraw li jekk rapporter fil-fatt diġà temmet il-diskussjoni interni tagħha, aħna nitkellmu fuq l-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Nitkellmu fuq eh, il-politika tal-bini. So, nachdem wir lange über den MFF und sonstige Dinge Mela, issa wara li għamilna diskussjonijiet dwar fuq l-MFF u fuq il-mandat, nixtieq nitkellem fuq kwistjonijiet daqsxejn iktar <laughs> sempliċi li din fuq l-agenda tagħna. Aħna għanna żewġ bini illi wieħed minnhom jiena kieku niddiskrivi bħala eh, bini illi jiswu fil-fatt square loose U eh, jiena naħseb li fil-fatt rridu naraw li aħna għandna bżonn ta' ħafna rinnovazzjoni u ħafna xogħol li għandu jsir hawnhekk. Għandi raġuni Jiena naħseb illi dawn in-nies illi jaħdmu bħalissa f'dan il-bini jridu l post ieħor. Apparti minn hekk aħna iddeċidejna illi mill-leġislatur periodu tal-leġislatura l-ġdid għal membri sabiex il-membri kollom kmamar aħjar aħna irridu nħallu dan kollu illi kun deċis mill-grupp, mill-gruppi politiċi, però aħna naħsbu li minn nofs s sena 2014 meta tibda l-ġizlatura l-ġdida, aħna naraw qegħdin naraw li għandna il-bini rebelli li fil għad dispożizzjoni tagħna din raġuni ċertu jista' jkun li ma jkunx jċaqal jiċċaqalqu għal kmama oħra. Din raġuni aħna għandna bżonn dan il-bini li jgħat skurde numru 8 u aħna nistgħu naraw ukoll li għan li rridu nsibu ruħna f'kondizzjonijiet finanzjarji aħjar minn dawk li tħabbru mill kummissjoni u rridu naraw li nevitaw xi tip ta' abbuż u l abbuż il fil fatt f'dan il każ huwa ħafna inqas minn dak li ħabbret il-kummissjoni. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq madwar 57 metru kwadrat u aħna nafu illi hemm ukoll taħt u koll l-ewwel livell hemm 38,000 metru kwadrat un mbagħad taħt l-art hemm ukoll ħafna spazju għal karozzi u anka għal ta' eh, sabiex jiservi ta' maħzen u eċċetra. Ġifieri naħsbu illi dawn jistgħu għad dispożizzjoni tagħna aħna wkoll għandna kontratt ta' 12 sena kera u aħna um, kull sena għabbażi tal-indiċi illi ħajkun ibbażat ta' sena 2014 ħanaraw eżattament kif ħa immexxu aħna rajna illi fil-fatt nevitaw li konna xi kera illi tkun e, e, fissata b'mod fakultattiv issa aħna din naraw li ħajkonna kera ta' 6 eh, miljoni u nofs euro fis-sena u aħna nafu wkoll li għandna eh, spejjeż totali ta' 7.6 miljun euro fis-sena u aħna naħsbu li f'dak li ġaqsam il-pressijiet aħna xorta waħda qegħdin fuq il-livell ta' eh, prezz raġonevoli u permess fuq il-livell tagħna kif aħna ddiskutejna bejn is-sena 2016 u 2019 fil-fatt għandna bżonn dan il-bini u aħna naħseb illi dan ħajkun madwar 200 euro għal kull metru kwadrat u għadun raġuni naħseb illi dan il-prezzi li għanna huwa kompetittiv ħafna meta nqablu dan mal-bqija tal-offerti li aħna kellna. U għalfejn aħna qegħdin naraw li jista' jkun hemm xi tip ta' prevenzjoni ta' abbuż iżda aħna xorta waħda naħsbu li nistgħu nipitaw ċertu eh, spejjeż żejda u aħna naħsbu illi minħabba illi l ispejjeż illi aħna għandna bżonn l-innovazzjoni u l-ispejjeż li għandna bżonn għal computers per eżempju tamir li għandna bżonn nixtru da ħajkun imqassam fuq perjodu itwal ta' żmien ta' xar 12 sena jiena naħseb ukoll li eh, din tkun raġunevoli u eh, jiena nikki kun nissuġġerixxi li ma noħorġux b'opinjoni minn ħadd grazzi. Ivi uns alle. Tajjeb, aħna l-kol kemm aħna naqblu li m'għandniex opinjoni sewwa. Li anzi, li lebda opinjoni maħna ħanippreżentawa, għandna opinjoni iżda maħniex ħanippreżentawa. Żgur li għandna opinjoni, Sinjura President, iżda ma naħsibx li eh, hemm għalfejn aħna Eh, nofru l-opinjoni tagħna. Wanna t-tieni bini wkoll iżda d-deċiżjoni fuq dan ħadd tkun posposta jkollna nerġgħu ninnegozjaw mill-ġdid meta nirċievu l-informazzjoni mill-ġdid, ġifier nqogħdu nistennew din l-informazzjoni ehm, sabiex taslilna din raġuni naħseb nistenni qafa hekk dak kollox. <laughs> Grazzi ħafna Sinjura Rapporter. Eh, President, nisna sejjaħlek tal-politika tal-bini, ma insomma, s-għet nitawet għawek. Naħseb li jiena koprejt il-punti kollha tal-aġenda, iżda qabel ma taħarbu l koll minn din il-kamra nixtieq ngħidilkom mill-tnejn li ġej aħna għandna l-Kumitat Budġetarju. U kif tistgħu taraw fuq il-pjan li għandna wara il-laqa tal-budget tal-Kumitat tal-Budget aħna jkollna laqa tal-koordinaturi. Iżda aħna deċidejna illi il-, -il mux ħajkonna bżon li konna la oħra tal-koordinaturi wara il-għali mistanar it-nej. Ġifiri għana għal-deċlina għan il-taqaw fi Strasburgu bħala koordinaturi. Ġifiri nishtiqilkom il-pija tal-lejla tajba u nerġaw nil-taqaw nar it-nejn. Fit-tlieta ta' għan f-sinar.